Chers collègues, je vous propose de... Euh, Kollegi, nibdew jew nkomplu bil-ħidma tagħna għaliex fil-bidu tas sena nkunu rridu norganizzaw l-affarijiet għal sena kollha u nibdew immedjatament bil-programm ta' ħidma tal-Aġenziji għas-sena 2012 Ħana tafu dan huwa kumitat eh, rik ħafna għaliex għan aġenzija, ċentru u żewġ fondazzjonijiet illi jaqgħu taħt il-kompetenza ta' dan il-kumitat nittama li l efficienza hija proporzjonali għan numru li ta', dawn il-ċentru aġenziji u illi aħna nkunu nistaw inkomplu navanzaw fuq uh, is-suġġetti illi għaw taħt il-kompetenza tagħna u li l-lum huma importanti ħafna. Skont prassi li ħafna minnkom mitħla taħħa, senati li l-kull wieħed u waħda minnkom l-opportunità li tintervjenu għalix imma tintervjenu b'mod uh, uh, naqra differenti għax tintervjenu fiskiet. Sanati sitta u jew tmin minuti li l-kull għedmi mir-rappreżentanti tal-aġenziji u uh, mod demokratiku ħafna se nieħu lil eh, dawn ir-rappreżentanti tal-entitajiet li jirrappreżentaw sanati il-mikrofonu li sinjura Krista Seġlasċek, rappresentanta tal-Aġenzija Ewropea Saħħa u Sigurta fuq il-post ta' xogħol. Naħseb illi ikun aħjar jekk nisimaw li rappresentanti kollha u mbagħad ngħaddu għall mistoqsijiet għal xek nimxu aġenzija aġenzija nibża illi ma jkonniex biżejjed ħin biex eh, nitkellmu dwar Fondazzjoni Ewropea għat-taħriġ. Sinjura Eh, kellimna għal madwar seba' minuti. Merci beaucoup, uh, Madam President, Vice President. Grazzi ħafna, Signora President, Vice President, membri tal-Parlament Ewropew, Signori. Grazzi tal-li uh, eh, tattituna l-opportunità biex natukom informazzjoni dwar il-ħidma tagħna tas-sena li għaddiet u il-pjaniet li għandna għal din is-sena. Fil-dokumenti li għandkom u dimkom, għandkom eh, il-punti l-enin dwar il-proġetti tana u programmi dettaljat tal-ħidma tul l-2012. Għallek jiena se nitkellem biss fuq xuħut mill-punti imma l-esta illi inwieġeb xi mistoqsijiet illi għandhom lejn ikolkom iktar tard. Aħna qed inkomplu nagħtu assistenza u appoġġ l kumpaniji fl-Ewropa u barra mill-Ewropa sabiex nżommu l-postijiet ta' xogħol tagħna postijiet siguri u fejn il-saħħa tkun promossa. Il-komunità tar riċerka eh, naħdmu magħhom biex niskuraw li l-ħidma li nagħmlu tkun utli għalihom f'momenti diffiċli ta' għatoli u tkabbir, rata baxa ta' tkabbir. Għandum nejn ħafna nis ikunu tentati illi ħallu il-prestazzjoni il-mizuri ta' austerita li għedin naraw madwar l-Europa Eh, jagħmlu dawn ix-xejriet iktar qawwija. Dan huwa approċċ eh, fejn aħna qegħdin naraw sal-ponta ta' mniħerna u ikonna nagħmlu tajjeb għal dawn l-iżbalji kemm f'dak li prestazzjoni ekonomika, pisijiet fuq livell nazzjonali u anki fuq is-saħħa, fuq il-post tax-xogħol. Jekk għandkom bżonn illi nikkonvinċikom ħanatikom xi eżempji mix-xogħol li għamilna dan l-aħħar biex forsi nipperswadikom. Fl-2010 aħna ħriġna stħarriċ Ewropej tal-kumpaniji uh, dwar il-riski emerġenti ġodda l-ewwel starriċ ta' dan it-tip fl-Ewropa għal kumpaniji żaru ta' daqs medju. Dak li tallimna kien tassew affaxxinanti waqt li aħna rajna fiex edin f'dik li hija saħħa u sigurtà fuq il-post ta' xogħol f'dawn il-kumpaniji dak li motivana, l-ostakoli, raġunijiet għalfejn, l-evalwazzjoni tar-riski qatt ma saru f'dawn il-kumpaniji. Skoprejna li dawn l-SMEs għandhom bżonn lajnuna tagħna u aħna komplejna namlu sforzi kbar biex natwilhom lajnuna. Fl-2012 din is-sena aħna sen niproduċu sensiela ta' rapporti dettaljati ibbażati fuq l-analiżi sekondarja tagħna. Sissa dan ix-xogħol en mux biss li aħna nsibu direzzjoni tagħna f'Bilbao, imma hija informazzjoni li ntużat mir-riċerkaturi u dak li faslu l-politika madwar l-Ewropa. Mela, pratikament kif użajnijom is-sejbit tagħna l-iżvilupp kontinwu tal-Interactive Risk Assessment, jiġifieri Lojra, ija hija tweġiba diretta għall-iskoperti li għamilna u eh, hija indirizzata l-iktar lejn liċken kumpaniji fl-Ewropa hemm ħafna diskussjoni f'ċirki ċerki Ewropej għal l-evalwazzjoni tar-riskju. U eh, emmin jistaqsi jekk dan jagħmel xpis żejjed fuq il-poġġi xpis żejjed fuq il-kumpaniji żgħar Ewropej. Issa aħna nafu li l-evalwazzjoni tal-riskju li ssir kif imiss hija proprju l-ġebla tax-xewka tas-saħħa u s-sigurtà u l-ġestjoni tagħhom. U għalhekk din lodda online hija faċli ħafna li tintuża u tejn il-kumpaniji sodisfaw ir-rekwiżiti legali imma ukoll tiġġenera b'mod awtomatiku rapport la darba tiddaħħal id-dejta ġo fiha hija huwa mezz faċli u prattiku biex niżguraw illi l-evalwazzjonijiet ta' riskju jisiru sew bi provi u evidenza bil-miktub bazati fuq modell li ġiet zviluppat ġie eh, żviluppat mill-gvern Olandiż u l-imsieħba soċjali tiegħu li qed jintuża issa biktar minn 150 odot Eh, li jintużaw apposta, unfasla apposta għal setturi partikolari fl-Olanda. Dan eh, juri u koll l-involviment effettiv tal-ħaddima u anki l-impenn ta' min jieħaddem biex jigarantixxi l-standards tas saħħa u s-sigurta fuq il posta xol. xogħol. Irrid ngħidilkom illi l-kampanja sentejn li jmiss se tindirizza il-ġestjoni, il-sens ta' tmexxija u il-sem tal-ħaddiema. Dawn huma ingredienti importanti illi għatu riżultati tassew mirakolużi. Din il-kampanja sennedu f'Aprilu, f'April u issa hija rikonoxxuta bħala l-ikbar kampanja li qed issir fid-dinja li tinvolvi iktar pajjiżi minn qatt qabel u seddum sentejn se tisimaw ħafna iktar fix li ġej dwar li ġejjin dwar dan. Ix-xogħol li nagħmlu aħna ħafna nies huwa interessati fih u dak kollu li qegħdin nagħmlu fil-qasam ta' teknoloġiji ġodda u xogħol favur l-ambjent ijat miexi l-qoddim ħafna ħat ma qed kritika it-kabbiru l-estensjoni tal-settur favur l-ambjent, imma rridu natu l-importanza li eh, jistħoqlu il-riskju li hemm involut irridu kemm jista' jkun innaqsuh dan ir-riskju u jekk jista' jkun neliminawh. Dak li huwa favur l-ambjent mhux bil-fors ma jirrappreżentax riskju imma kuxjenza xirqa tas saħħa eh, u tar riskju għas saħħa jgħin tejn ħafna. Aħna rridu jkollna kaxxa tal-odda sabiex l-informazzjoni pratika tkun eh, disponibbli għal kulħadd f'ħafna prodotti differenti u mbagħad inħallu l kumpaniji jużaw dak li jeħtieġu. Aparti dawn l-eżempji, aħna edin nappoġġaw s-sena Ewropeja għattixi ħattif f'ħafna aspetti tagħha. Irridu eh, nisħu fuq il-ħtieġa illi l-ħaddiema jibqaw siguri u b'saħħithom sakemm sa dik il-ġurnata li jirtiraw. L-irtirar kmini tal-ħaddiema minħabba xi korriment hija xi ħaġa illi għandha effett negattiv ħafna fuq ix-xerarju tal impik fl-Ewropa l-ispejjeż kemm f'termini umani u ekonomiċi huma tremendi illi l-ħaddiema jibqgħu siguri u f'saħħithom fil-post tax-xogħol wa mezz kif aħna nistgħu nerġaw nintegrawhom fil-post ta' xogħol wara xi marda jew xi inċident se jkun indikatur ħafna, importanti ħafna għal mod kif qegħdin nimxu l qudiem fuq l-aġenda ta' tixji ħattif. Fl-aħħar irridu nżommu għajnejna fuq ix-xogħol tagħna kemm hu rilevanti fuq il-prestazzjoni tagħna u il-post li nokkupaw fil-klima ekonomika tal-lum u kif aħna qegħdin naħdmu biex nilħqu l-anijiet tal-istrateġija Ewropa 2020. Meta jiena ħadd dan l-inkarigu f'Settembru bdejt pjan strateġiku li jinvolvi il-Governing Board l-istituzzjonijiet Ewropej, il-personal u persuni oħrajn li huma involuti. Ix-xogħol qed ikompli din is-sena u nkunu aħna lesti li natu konfermazzjoni dwar dak li aħna qegħdin namlu iktar il-qoddim. Aħna rridu nibqgħu ċentru ta' eċċellenza fl-Ewropa irridu nisimaw lil minħaddem lil ħaddiema u ngħinuhom biex Eh, joħorġu minn din it-tempesta biex jibqaw motivati, involuti f'saħħithom irridu nenu għom biex għajmu kuxjenza u uh, biex b'mezzi li huma m'għandhomx. Aħna noffru u niprovdu valur miżjud fuq ħafna livelli differenti. Jena nistenna bil-ħerqa li l-erġan il-taqa ma ħafna minnkom matul is-sena għaliex biħsibni nżurkom ta' spess f'dan il-komitat. L-impenn ta'kom u l-appoċ ta'kom għalina kien ta' ispirazzjoni u għal dan aħna nirringrazzjawkom. Grazzi, Signora President. Merci beaucoup, merci de cette Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni preċiża ħafna u eh, l-impenn li eh, għandkom intom sena li ġej sana li ġej sena għaddu ċentru Ewropew l-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali u nagħti il-mikrofon lill sinjur Christian Letmeje. Grazzi, Signora President. Għal darboħra, grazzi tal-li għettituni l-opportunità illi eh, niddiskrivilkom il-xol ta' sedefop. Nishtiq nġbet l-attenzjoni ta'kom għal briefing note illi tajnilkom u noti illi tajnilkom dan l-aħħar dwar l-oqfsa tal-kwalifiki fl-Europa u it-tallim tul il-ħajja dwar dak li qed eh, jagħmel u li għamel sedefop eh, nirriferikom għal rapport tal-2011 dal-waqt se jkun lest anki dwar il-prioritajiet illi għanna l-meda ta' żmien għasira fl-2011 aħna ħadna sem fiktar minn 105 konferenzi organizzajna 108 laqaw workshop u eh, xolta nasemma kemm il-darba f'dokumenti ta' politika Ewropej. Apparti dan, barra mill-li semmejna f'ħafna dokumenti xjentifiċi, ta' kollu jindika li l-impatt ta' xolna huwa kbir u l-an tagħna li nsiru sors autoritevoli eh, fu tal talim ta' tul il-ħajja il-ħaqnieh fil-fatt. Ovvjament dan huwa suċċess illi kull sena rridu niksbuh mill-ġdid Is-Sedofop implementa bisħieħ il-budget tal-2011 li jirrifletti il-pjanar u monitoraċ imtejbin anke minħabba l-kommenti li tamlunna intom għal ehm, titjib fil ġejjien naħseb li jemżon il naħdmu iktar mal-medja eh, sabiex inqajmu iktar kuxjenza dwar it-talim tul il-ħajja u rikonoxximent ta' rilevanza għal aktar svilupp. Is-sedafob se jkompli jappoġġa l-implementazzjoni tal-lodda Ewropea din l-implementazzjoni mxiet il-qoddim ħafna fl-2011 għal dak li huma l qafas l-oqsa ta' kwalifiki nazzjonali li zivet tal- eh, Credit Transfer System fil-taħriġ, eh, l-izvilup ta' taħriġ vokazzjonali. Dawn l-European Qualification Framework li zivet għandhom isiru iktar viżibbli fil-prattika u importanti li nisguraw minn banda li dawn ikunu kompatibbli u naraw li kunem sinerġija anki fuq livell nazzjonali imma anki li jkunu paragonabli u konsistenti madwar l-istati membri kollha l-Europass kien ta' suċċess l-hemm iktar minn 10 miljun CV li ġew maħluqa online imma sabiex il-riżultati ta' tal informali formali u informali ikunu jidru iktar bżonn li nagħmlu xi aġġustamenti dan jarbot ukoll mal-implementazzjoni tal-easy vet u mekkaniżmi ta' validazzjoni. Jiena irrit ngħidilkom dwar il-ħtieġa li nimplementaw din l-odda permezz ta' proċess integrat dan huwa essenzjali Jekk aħna rridu li dawn is-sistemi tal-edukazzjoni taħriġ isiru iktar flessibbli u nagħtu seta li ċittadini tagħna biex eh, kollhom il-possibilità li jmorru minn tip ta' edukazzjoni u taħriġ għal ieħor sakemm isibu xogħol. Din mhix xi ħaġa irrilevanti waqas faċli iktar u iktar irridu niżguraw li jkun hemm trasparenza u paragonabilità bejn is-sistemi nazzjonali. Is-SEDEFOP jgħat jaħdem ukoll fuq il-proċess ta' uh, referencing u qed jgħin lill-istati membri dawn il-passi wkoll se jgħinu biex isaħħu il-flessibilità, permeabilità tas sistemi um, u aħna nifokaw ħafna fuq talim fuq ix-xogħol, talim tal-adulti, eh, aġġornament tal-ħiliet ta' ħaddiema l qegħdin isiru iktar anzjani dejjem eh, aħna issa qegħdin ukoll nindirizzaw problemi ta' għat fost iż żaza u għat in ġenerali, mod partikolari f'dawk il-pajjiżi li ntlaqtu ħażin ħafna mill-kriżi finanzjarja da minħabba eh, prassi ekonomiċi insostenibli li waslu għal reċessjoni u miżuri ta' austerità. Imma anki f'momenti bħal dawn il-kumpaniji mhux dejjem jirnexxilhom isibu ħaddiema eh, li għandhom il-kwalifiki u għal daqstant il-persuni ehm, gradwati għandhom nejn jaċċettaw xogħol li jkunu kwalifikati wisqa għalih. Aħna nużaw il-ħiliet tagħna biex nifmu in natura u l-importanza tal- forum differenti ta' mismatch li għalla volja huma serji ħafna f'mument ta' kriżi dejjem uh, jimbtu minħabba nuqqas ta' effiċjenza. Hemm bżonn illi aħna naddattaw s sistema vet kif hemm bżonn fit-taħriġ l-edukazzjoni f'sens wiesa għalhekk hemm bżonn illi konna mekkaniżmu li jitraduċi dak li aħna nafu dwar il-bżonnijiet il-ħiliet li hemm bżonn u biex dawn jiġi tradott eh, fil-edukazzjoni li tenata sabiex l-individwi ikkunu ikollhom iktar informazzjoni biex dwar eh, il-taħriċ li jistaw jirċivu. Mbżon li kunnem integrazzjoni ta' informazzjoni dwar daw l-affarijiet fil- eh, fil-pariri li jnataw dwar il-xol u l-karriri titlob ukoll is-sistemi jkunu miftuħa u flessibbli sabiex l-individwi ikunu jistgħu ifasslu aħjar it-taħriġ u l-edukazzjoni skont il-bżonnijiet tagħhom. Nittama li b'dak li għattilkom intom tifimtu illi li x-xogħol ta' sedafop. As well as the citizens in general. Our new medium-term priorities increase our focus on the most pertinent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 jew inkella biex nappoġġaw l-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-skills panorama jew nikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' ESCO li sejjen korrelazzjoni bejn il-kwalifiki eh, kif huma definiti fil-kurrikulum eh, tal-edukazzjoni u ħiliet kif jinftehmu dawn il-ħiliet fis-suq tax-xogħol. Fl-aħħar net irrid ngħidilkom li il-xogħlijiet eh, li qed isiru fuq il-bini tagħna tas-sedofop imbdew f'Novembru tal-2011 u skont il-programm dawn iridu jkunu finalizzati sa' Ġunju l-2012. U hekk imbagħad inkunu nistgħu nużaw il-faċilitajiet ta' konferenzi f'Tessaloniki. Palma tafu l-ewwel proċess ta' reklutaċ għad-direttur il-ġdid ta' Sedofop ma wassal għal xejn il-proċedura l-ġdida tnediet eh, fl-2011 u se tiġi konkluża nittamaw sa ġunju l-2012. Jiġifieri ċentru jkollu direttur ġdid probabbilment minn l-ewwel ta' Settembru ta' din is-sena. Bħal aġenziji kollha mill l-2013 il-qoddim sen jonqos il-numru ta' personal ta' Sedofop minħabba tnaqis fil-budget fil-waqt illi f'dawn l-aħħar snin il-ċentru rrit illi jużar il-rizorsi tiegħu b'mod iktar effettiv u jiffoka fuq kwistjonijiet li huma ta' priorità għolja. Wis nibża li eh, il-budget simnaqsa u eh, dawn it-talbiet zejda fuqna se jwaslu għal fatt li eh, l anijiet tagħna se jkonna nillimitawhom xi ftit Nixtieq nirringrazzja lill parlament u dan il-Kumitat għall appoġġ tagħkom u għall kooperazzjoni eċċellenti li kellna fl-imoddi u nittama li se tkomplu tappoġġawna anke fil-ġejjeni. Merci beaucoup. Pour la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, Monsieur Juan Menendez Valdez. Grazie tassew, issa, issur Juan Menendez Valdez. Fisem l-Eurofond. Grazzi ta' sew, Signora President, membri tal-Parlament, Sinjuri, dinija it-tini sena tiegħi is-sena l-oħra kont in-nibis xar inkarikat U issa iktar lest illi nejdilkom ma il-kizbit tana tal-2011 u il-program tana għal-2012 muster nidħol f'dettali għalix intom irċevejtu taqsira ta' dawn il-kizbit u il-program tana. Dawn is-sente 2011 u 2012 ser ikunu l-aħħar sentej tana minn dan il-program ta' erba snin li huwa msejjaħ Europe at Work, opportunitajiet għal kulħadd. Aħna qegħdin nippruvaw naqdu l-mandat tagħna ta' ġenzija tripartita biex nżidu in l-arfin għal dawk li jieħdu ifaslu l-politika u budget limitat ta' 20 miljun euro u m'għandniex riżorsi u m'għandni li ser jiżdiedu ser naġġustaw għal kuntest li dejjem qed jinbidel. Meta aħna fassanna l-programm ta' erba snin tagħna il-kriżi kienet għada ma feġġitx. Fl-2011 aħna il-ħakna 99% tal-użu tal-budget aħna publikajna iktar minn 180 publikazzjonijiet li bil-verżjonijiet differenti, verżjonijiet lingwistiċi differenti, jfisser li publikajna aktar minn 1000 rapport fuq il-websajt tagħna jew inkella kopji stampati għedin naraw l-użu tal-arfin minnaħat tal-partijiet interessati iktar minn 118.000 rapporti ta' riċerka illi ġew imnizla mill-websajt tagħna. Relevanza għall agenda ta' ċittadin ċittadini tal-Ewropa iktar minn 3300 kotazzjoni fil-medja u fil-ġurnali xjentifiċi iktar minn 450 ċitazzjoni iktar minn 177 ċitazzjoni fid-dokumenti tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Issa bdejna niddiskutu il-programm ta' erba' snin li jmiss 2013-2016. Għanna konsultazzjoni fuq bosta livelli li għaddeja bħalissa ser nivolvu l-Parlament, nivolvu l-gvernijiet, il-ħaddiema, il-min ħaddem, u koll ISC rappresentazzjoni minn naħa tal-Parlament Ewropew. Ir-rapport għanna ser jasal fil-Parlament Ewropew fl-2013. L-attivitajiet ta' prominenza tagħna ser ikunu u ser jibqgħu ikunu servizz li aħna nagħtu servizz Ewropew il-kwalità tal-istħarriġ tagħna ta Għanna tlet osservatorji Ewropej, il-ċentru Ewropew ta' monitoraġġ tal-bidla. Kif qal kif intqal qabel aħna rridu nkomplu għaddejjem din l-attività iżda rridu nistennew is-setting il-ġdid tal-budget u x'inhuma il-limiti fil-personal biex naraw kemm nistgħu nibqgħu għaddejjem dawn l-attivitajiet ewlenin fil-ġejjieni. Monitoraġġ tal-kwalità ta' xogħol u bidla strutturali matul il-kriżi kienet part importanti mill-ħidma tagħna is-sena l-oħra u ser tkompli tibqa' tkun importanti din is-sena, pereżempju ristrutturar kien hemm monitoraġġ tal-istrutturar u aħna ippubblikajna database b'aktar minn 400 miżura ta' appoġġ illi jiġu applikati mill-imsieħba soċjali u mill-gvernijiet bħala appoġġ għal proċess ta' ristrutturar Kenna u kol paralizzazzjoni tal-swiq tax-xogħol u l-akbar xejra kienet illi s-suq tax-xogħol qed ikompli jipolarizza u anke matul ir-reċessjoni nħolqu postijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Iżda rajna illi kien hemm postijiet tax-xogħol illi kellhom pagi għolin ħafna jew kellha baxxi ħafna żewġ estremitajiet. F'bosta stati membri rajna xejrid differenti u dwar dan Tiġi publikat rapport u hemm ukoll kapitlu fil-programm tal-Ewropa Soċjali 2011 tal-Unjoni Ewropea. Istħarriġ dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħna juri l-evoluzzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa f'dawn l-aħħar 20 sena. Aħna ser inniedu rapport profond dwar il-kwalità tal- uh, postijiet ta' xogħol se nagħmlu dan f'dan il-Parlament f'April u ser ikonna analiżi sekondarja wkoll dwar l-organizzazzjonijiet ta' xogħol innovattivi se nippruvaw nsibu modi kompetittivi ġodda ta' kif nistgħu nipprovdu il-kompetittività bħalissa. Dan se naqduh ukoll mal-mewġa li jmiss ta' starriċ differenti tal-kumpaniji illi ser jesploraw il-prattiċi tal-kumpaniji 2012-2013. Aħna se nifukaw dwar il-forsa ta' xogħol li qed tixjih mhix ħaġa sorprendenti għaliex din hija s-sena Ewropea ta' tixjih attiv u solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet. U aħna konna fil-avveniment ta' tnedija tal-presidenza Daniża li namlu monitoraġġ ta' relazzjoniet industrijali biex nifaċċaw l-kupru kien part importanti mill-ħidma tagħna. Il-setting tal-pagi u l-indiċizzazzjoni sar fwaqt fejn il-padwa l-euro jirreferu għal dawn il-kwistjonijiet. Jekk kien hemm xi grupp illi ntlaqat mill-kriżi dawn dan il-grupp kien taż-żgħażagħ. Aħna flimkien ma' tliet aġenziji l-oħra għamilna seminar konġunt f'dan il-Parlament provajna nuru il-kontribuzzjonijiet komplementari ta' tliet aġenziji. Aħna bħalissa qegħdin namlu proġett li jiffoka fuq iż-żgħażagħ il-ħtiġijiet tagħhom u aħna nevalwaw illi il-ħtiġijiet ta' 21 pajjiż jammontaw għal 100 biljun euro fis-sena. Dawn huma stimi li għamilna aħna u jfisser illi aħna nistaw nifrankaw 10 biljun euro jekk nindirizzaw 10% ta' dan il-grupp. Insemmu wkoll l-ispejjeż soċjali f'dak li għandu x'jaqsam l-impenn ta' dan il-grupp f'dan is-soċjetà. Għanna monitoraġġ tal-kwalità tal-ħajja, kwalità tas-soċjetà, għandna riċerka dwar dan u dan rajnieh fir-riżultati tal sarriċ tagħna u kol mistoqsijiet tal-Eurobarometru rajna illi il-livell ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet tagħna naqas mhux biss fost iż-żgħażagħ imma fost il-popolazzjoni kollha u bħalissa qegħdin intemmu il-fieldwork tagħna dwar l-istħarriġ, it-tielet stħarriġ Ewropew dwar il-kwalità tal-għajxien u qegħdin nistennew illi din is-sena nippubblikaw iktar tarif relevanti. Jekk naraw x'inhi l-kwalità tal-għajxin ta' ċittadini aħna żviluppajna bosta proġetti għamilna ħafna riċerka foqsma bħal maniġjar tal-dejn domestiku jew inkella implementazzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi u servizzi soċjali. Għal erba' snin illi ġejjin aħna ser niffukaw l-ewwel qabel kollox dwar l-indirizzar tal-kriżi u kol illi insawru irkupru koeżiv. Dan, se nagħmluh fix li ġejjin, grazzi tassew. Grazzi l-aħħar intervent Sinjura Serban mill-Fondazzjoni Ewropea Taħriġ, l-ITF. Aħna s-soltu nidentifikaw l-istituzzjonijiet tagħkom dwar minn fej jinsabu u tijak hija l-istituzzjoni illi tinsab ġewwa Torino, Turin. Jura, nishtiq nirringrazzja lilek u l-membri tal-dan il-kummiss, tal-dan il-komitat għaliex fis-sena 11 Irna xinna ħafna affarijiet bil-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew nittama illi anke din is-sena inkunu nistgħu kooperaw bl-istess mod u anki għal perjodu finanzjarju li jmiss. Jina uh, uh, l-esta front of you about lesta li nirrapporta hawnhekk dwar dak illi aħna għamilna fl-2011. Ovvjament il-briefing tagħna tqassam fil-kamera U bil-permess ta'kom jina ser nifoka fuq tlieta u erba elementi dwar l-attivitajiet ewlenin tagħna u ser ngħid kemmtejn dwar il-prioritajiet tal-2012. ETF, the, the agency in Turin. Kif tafu l-ETF l-Aġenzija ġewwa Turin qed taħdem fisem l-Unjoni Ewropea għad-dimensjoni esterna tal-politika tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-impjigi. U għalhekk il-ħidma tagħna fl-2011 iffukat fuq 30 pajjiż imsieħeb u dejjem jiset il-mandat li jintom id-deċidejtu dwaru f'kod deċiżjoni mal-Kunsill. Aħna qegħdin natu pariri ta' politika lil dawn il-pajjiżi naħdmu mal-istituzzjonijiet biex natuhom l-opinjoni tagħna dwar l-iżvilupp floqsma ta' edukazzjoni ta' ħriġ u impjiegi qegħdin naħdmu wkoll għal bini ta' kapaċità f'dawn il-pajjiżi u inħaffu wkoll il-networking u l-sim ta' informazzjoni ta' għarfien bejn dawn il-pajjiżi u koll nikoperaw maġenziji internazzjonali illi huma attivi fil-pajjiżi rispettivi minħabba l-fat illi aħna qegħdin naħdmu għal pariri ta' politika u bini ta' kapacità f'dawn il-pajjiżi il-prezentazzjoni tiegħi l-ewwel prezentazzjoni tiegħi ser tirreferi għal proċess ta' Torino. Għaliex aħna nsabu ġewwa Torino għalhekk għandna dan nit-Torino process. Dan huwa xprunat mill-proċess ta' Copenhagen il-direttur ta' Sedefop irrefera għalih. Dan huwa importanti immens. Dawn il-pajjiżi msieħba kollha illi konna politika ibbażata fuq l-evidenza u mhux waħda ta' diskrezzjoni, mhux waħda ad hoc. Huwa importanti li l-proċess ta' tfassil ta' politika jipparteċipa, jiġifieri jinvolvi l-partijiet interessati kollha u jkun assigurat f'termini ta' kwalità jina norbod dan ma wieħed mill-prioritajiet li għandha l-Unjoni Ewropea fil-politika tagħha meta tirreferi għal gvernanza tajba. U għalhekk aħna qegħdin infittxu il-tfassil ta' politika pubblika f'dawn il-pajjiżi biex niżguraw illi tinkiseb gvernanza tajba u għal daqstant l-isforzi kollha tagħna namluhom biex ikun hemm bini ta' kapaċità biex ikun hemm gvernanza tajba għanna l-proċess ta' Turin fl-2000 u tnax u aħna qegħdin ninkludu b'mod espliċitu id-dimensjoni ta' gvernanza fl-analiżi kollha ta' politika li aħna nagħmlu f'dawn il-pajjiżi. Issa, kif saret il-ħidma fl-2011 influenzat eh, il-pajjiżi li qegħdin naħdmu magħhom. Għanna tikom xi eżempju fir-Repubblika tal-Moldova L-att tal-edukazzjoni il-ġdid huwa ibbażat fuq il-ħidma illi saret f'din l-analiżi ta' politika. Ġewwa l-Kosovo ġi adotta, ġiet adottata strateġija, pjanta strateġija tal-edukazzjoni 2011-2016 ibbażat fuq is-sejbiet tal-ħidma skont il-proċess ta' Torino fit-Tunezija. Aħna għamilna monitoraġġ tal roadmap dwar l-impjigi biex natu l-input tagħna innebħu il-ħidma kollha illi saret hemmhekk ġewwa Taġikistan l-attivitajiet illi aħna minna fl-analiżi ta' politika appoġġaw il-Ministru tax-xogħol fl-adozzjoni tal-politika tal-impjiegi l-ġdida. Dawn huma ftit eżempju. Ftit eżempji, kull pajjiż individwali ikkopera magħna u huma konsedraw l-edukazzjoni u l-impjigi u t-taħriġ ikunu parti mill-aġenda tagħhom fl-2011. Jiena nixtieq nirringrazzja lill presidenzi Ungeriżi u Ngeriza u Pollakka illi fl-2011 stednuna biex aħna nippreżentaw ir-riżultati tal-ħidma tagħna. Matul l-avvenimenti li ġew organizzati flimkien mal-Kumitat tal-Edukazzjoni. U għalhekk huwa importanti għaliex il-kooperazzjoni mal-Istati membri titpoġġa fuq livell ola fl-aġenda. Permettu li nifoka dwar il-qafas tal-kwalifiki. Jina zilt dan il-qasam biex nisħaq hawnhekk dwar kif il-ħidma fl-Ewropa edha tnebbaħ l iżviluppi fil-pajjiżi msieħba. U din hija kontinwazzjoni naturali ta' dak illi l-kollega minn Sedefop semma. Jiena nishtiq nirrapportalkom hawnhekk dwar konferenza li aħna organizzajna flimkien fejn parteċipanti mis-67 pajjiż attendew u għalhekk din id-darba aħna morna lilin mill-frontieri għaliex il-ħidma fl-Ewropa tnebbaħ ħafna pajjiżi oħra. U importanti wkoll li ngħidu illi d-dimensjoni esterna ta' din il-ħidma ser tiġi konsiderata wkoll fl-2012. Meta UNESCO ser torganizza it-tielet kongress tagħha. Hija f'dat li tiegħek biex torganizza sessjoni plenarja dwar il-kwalifiki, kwistjonijiet marbuta mal-kwalifiki u aħna ser nsemmaw il-leħen tal-Europa, l-bqija tad-dinja, il-kisbit tal-Europa u l-kapacità li l-Europa tikkopera flimkien mal-pajjiżi msieħba tagħha. Għanna ħafna pajjiżi illi jippretendu illi għandhom sviluppi bħal l-Europa jipretendu li kollom dawn l-izviluppi, l-entuzjazmu huwa kbir ħafna, imma fadlilhom ħafna x'jaqtfu biex jiżguraw li jkun hemm kwalità fil-ħidma tagħhom. U biex iċ-ċittadini ġewwa pajjiżhom jibbenefikaw minn dawn l-iżviluppi mhux jirrapportaw biss f'termini ta' żviluppi ta' strumenti. U għalhekk aħna ma wasalniex fit-tmiem il-ħidma tagħna, irridu nkomplu b'din il-ħidma bl-istess mod fl-2012. Ħafna mill-ħidma tagħna issir għal pajjiżi biex jiġi żgurat illi dawn il-linji ta' politika kollha jkunu għaċ-ċittadini għaliex jiena qed ninsisti dwar din id-dimensjoni għaliex ir-rebbija qarbija tal-2011 u rietna bosta modi differenti ta' kif nistgħu ninvolvu ruħna, ta' kif nistgħu naġixxu eżatt meta suppost billi nappoġġaw lil dawn il-pajjiżi. Ek ġara u aħna burin illi nirrapportaw dawn dan lilkom illum. It-Tunezija u l-Eġittu benefikaw mill-kontribut tal-Ewropa f'edukazzjoni taħriġ u l-impjiegi dan rajni fuq l-aġenda tagħhom sfortunatament ma kinux kisbiet enormi imma is-sena 2012 ser tibda fit-8 ta' Marzu b'avveniment importanti kbir fit-Tunezija, per eżempju, fejn l-istedina tal-Bank Ewropew ta' Investiment fuq stedina tal-bank li tijef ser tikkontribwixxi għall-abiltajiet għall-iżviluppi tal-SMEs. Aħna nittamaw li flimkien mal-Prim Ministru tal venerġi ġew Tunezija aħna nkunu nistgħu nagħmlu aktar f'dawn il-pajjiżi. Huwa importanti dan li ser namlu fil-Mediterran għaliex aħna fl-2012 ser nirreferu għas soċjetà li qed tixjieħ fl-Ewropa għalihom il-problema hija dejjem dwar iż-żgħażagħ għaliex 60 miljun post tax-xogħol għandhom jinħolqu fi 15-il sena. U għalhekk hawnhekk l-Ewropa tista' tagħti appoġġ kbir u aħna naħsbu illi l-mandat tal-ITF hekk qed jobbligana illi nagħmlu u aħna nistgħu nagħmlu id-differenza permezz tal-ħidma tagħna f'dawn ir-reġuni. Importanti wkoll dak li qed jiġi fl-Ewropa tal-Vant u għalhekk ser inkomplu naħdmu fl-iżviluppi ta' suq ta' xogħol u l-impjiegi billi nanalizzaw id-domanda għal abiltajiet f'pajjiżi bħall ukrajina u Repubblika tal-Moldova u naħdmu wkoll dwar żvilupp sostenibbli għaliex fejn jekk mhux hemmhekk aħna nistgħu niddiskutu dwar il-green skills illi m'għandhomx frontieri u l-Ewropa wkoll hija leħen illi jista' jinstema f'dawn il-pajjiżi msieħba jiena wkoll dwar 2012 nixtieq nirreferi għal ħidma illi aħna nagħmlu fil-qasam ta' migrazzjoni li l-sħubijiet ta' mobilta kienu importanti daw kelli temmejna flimkien ma' Repubblika tal-Moldova, l-Armenja u il-Ġorġa u fin-nofsinhar flimkien mal-Marok u it-Tunezija. Aħna nisabu hawnhekk għal darbohra biex ngħidulkom illi minkejja l-kontribut tagħna l-isħobija ta' mobilta ma' Repubblika tal-Moldova issa minħabba dan din naraw li hemm dimensjoni ta' qabiltajiet li qed tiġi inkluża fl-aġenda tagħhom. Aħna qegħdin nagħmlu studji kbar dwar id-dimensjoni ta' qabiltajiet biex nifmu aħjar x'inhu x'inhuma l-abiltajiet, x'użu nistgħu nagħmlu mill-abiltajiet tal-migranti fl-Ewropa. U jiena nixtieq ngħidilkom xi ħaġa illi skoprejna. Sfortunatament l-immigranti illi għandhom kwalifiku għaljin l-Ewropa mhix id-destinazzjoni tagħhom. Forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa f'dan ir-rigward. Jiena lesta illi nagħmel xi ħaġa jekk hemm bżonn. Fil-pajjiżi li aħna naħdmu fihom naraw illi il-koezjoni hija importanti, il-koezjoni territorjali hija ewlenija u għalhekk fl-2012 aħna ser nifokaw fuq il-koezjoni territorjali bl-interventi tagħna f'bosta pajjiżi hemmhekk. Bħala ETF nixtieq ngħidilkom f'termini ta' maniġjar tal-budget 99.7% ta' rata ta' impenji permettit biex aħna fl-2011 niksbu dan kollu li tkellim dwaru. Għanna tnaqis fil-personal u fil-budget u aħna mħasba dwar dan għalix aħna irridu nitrattaw mal-persuni u mux mal-dossiers li aħna għanna. Grazzi ta' sew tal-attenzjoni. To għalwi. Grazzi għall-entuzjazmu Signora Moran Chartier un Sur Serkas. Grazzi, Signora President. Grazzi u koll li rappresentanti tal-Aġenziji li ġew għal darboħra jajdunna eżattament x'kienu qegħdin jagħmlu f'din l-aħħar sena dawk li huma jagħmlu dak li skopru jgħin lilna fil-ħidma tagħna għal daqstant jiena di mistoqsija l-Istitut ta' Bilbao dwar is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Aħna bħalissa fil- f'dan il-komitat qegħdin naħdmu fuq suġġett li huwa ma tantxu popolari ġifiri is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol dana eh, dawk il-ħaddiema li huma eh, esposti għal kampi elettromagnetiċi. Mm. Inti tista' forsi tajdinna għalfejn intom ma weġibtux mod favorevoli għal talbiet tagħna. il tini punt importanti ħafna li semma minn ħafna minnkom kienet propju eh, l svilup tal-qafas ta' kwalifiki Ewropej il-qafas li għanna bżon bħalissa huwa kif inti, sinjura, dak li joħloq rabta bejn migrazzjoni fuq livell Ewropew u l-kwalifiki. Dan huwa suġġett illi aħna nixtuq li tiċċarawna xi ftit għaliex bħalissa aħna qegħdin naħdmu fuq l-immigrazzjoni, il-permess waħdini, mobilità tal-ħaddiema fl-Ewropa ta' kollu li għandu xaqsam mal-politiki Ewropej, l-evoluzzjoni tal-kwalifiki, għamnek għanna bżon li konna eh, xie analizi fuq dan is suġġett u nishti illi inti tista tajdilna ftit iktar dwarha, grazzi. Merci, Monsieur Serka. Is-Sur Serka, sumbat signora Bawa. Muchas gracias, Signora Presidente. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi u kol, Signori Diretturi ta' dawn l-Aġenziji. Naqbel ma dak kollox li għadha kif qalet il-kollega tiegħi. Dwar ukoll il-valur miżjut li intom tirrappreżentaw fl-integrazzjoni Ewropea u x-xogħol Illi aħna nagħmlu f'dan il-Parlament. Aħna nixtiequ naħdu mill-qrib ħafna magħkom u nixtieq għalhekk nirringrazzjakom tal-preżentazzjoni orali u tad-dokumenti kollha illi illi għaddejtulna forsi għandna bżonn ħafna ħin sabiex nkunu tassew nistgħu nixtarruh nistudju sew u niddiskutu. Għandna xi għandi mistoqsija orizzontali għalikom il-koll. Jina kon pjuttost sorpriż bir-riżultati tal-indikaturi. Naħseb li ninsabu fi żmien fejn apparti kriterji ta' effiċenza bżonn ukoll. Illi minħabba kriżi u limitazzjoni tal-budget illi nkunu nafu iżjed fuq dawn ir-riżultati u l-effiċenza. Il xifisser kull wieħed minn daw ir-riżultat xisarraf. U għalek nishtiq nkun naf u nissuġġerilkom illi forsi jkun hemm bżonn inkunu nafu iżjed dwarhom hekk kif jgħaddu sni ix-xhur u snin. Lid-direttur tal-Aġenzija ta' Bilbao nixtieq ngħidilha li hawnhekk kellna il-rappresentanza tal-Ministri tal-Presidenza Daniza u saqsejt il-Ministru dwar il-Ministru dwar l-informazzjoni u l-xnijat li qegħdin nisimgħu illi il xogħol illi qed ikun isir fil-pajjiżi nazzjonali eh, ħajonqos minħabba kriżi għax m'hemmx biżejjed flus. Jiena naħseb li irid isir il-kontra u il-Ministra il-Ministru għalt li li għedin jaħdmu sabiex dana fil-fat ma jseħx. U jina nasab li tkun fil-fat dizastru kiku dana jseħ, kiku tassew ma jsirx seminars li hemm pjanati. U ma nafx intom x'taħsbu jekk intom x'qegħdin tħassu din il-ħtieġa illi kunem investiment sabiex ma jkollniex għalfejn fejn Eh, naqtaw minn daw il-workshops u studji li għadin insiru ħagġoħra. Dwar informazzjoni, komunikazzjoni, kriterji tal-Kommissjoni li għaw taħt il-kappa tal-eliminazzjoni tal-burokrazija u li nappoġġaw l-SMIs mat partikolari. 89% tal-ħaddima tkun qed tikkun kieku. kiku tal-ħaddima għalix kienu bis bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea illi nexxilhom isibu eh, għajnuna uh, f'dan iż-żminijiet. Hemm affarijiet li jmorru lil fil-ħajja mill-avvanzi ekonomiċi. U xogħol fl-SMEs huwa wieħed illi jagħti sodisfazzjon kbir ukoll. L-Aġenzija ta' Tessaloniki nixtieq ngħid insaqsihom u ngħidulhom li ma qegħdin jagħmlu biċċa xogħol kbira dwar it taħriġ u taħriġ vokazzjonali fl-Ewropa, jina naħseb illi hemm bżonn illi u kun xinsazzjom jekk. Jistaw jagħmlu xi tip ta' referenza dwar ir-riċerka li qed issir u x'taħsbu dwar dawn il-problemi. mbagħad fuq dwar l-Aġenzija ta' Turin nixtieq fuq żewġ punti. Inti semmejt dwar il-ġestjoni tad-data Eurofond biex taraw x'inhu ma it-tendenzi fl-Ewropa fil-ristrutturazzjoni. Jiena nixtieq ngħidlek illi F'dan il-kumitat fil-fatt ħankun qegħdin nagħmlu rapport u naħseb illi jkun utli ta' sew. U nistgħu Najdu koll il-rapporter forsi nistaw immorru turin biex naraw eżattament u nifmu aħjar xinnu ma dal-istudju analiżi il qed isir fuq ir-ristrutturazzjoni. U nieħdu konsiderazzjoni il- bidlis kolla li qegħdin isiru mux bis fil-qasam teknoloġiku u ekonomiku. Signor Bardes, nishtin kun naf u koll jek tistax tkellimna daqsxejn dwar l-impatt li qed ikollha l-kriżi fuq iż-żgħażagħ. U forsi tina daqsxejn informazzjoni addizzjonali dwar dan fl-aħħar li s sinjura Madlen illi il-tqajna magħha fi żjara li kellna f'Turin nixtieq insaqsija xi domestika jiena kont impressjonat bil-problema problemi ta' infrastrutturi li għandkom intom u l kondizjonijiet il qegħdin taħdmu fihom. Nixtieq inkun naf jekk dana eh, tjiebx. U jekk Martux il-qoddim x'kienet kienet ħaġa vera sfortunata u ħasra illi inta għadin tamlu xogħol sak importanti u għadin tifaċa da problemi qed titkellem mbagħad semmitu wkoll dwar proċess ta' Turin. Jiena interessani dak li qed jiġri fil-Libja. L-aħħar mistoqsija tiegħi għalik, Sinja Madlenija, x'qed jiġri allura bil-Parlament u l-Gvern ġdid li huwa differenti minn dak ta' qablu. Għandkom problemi minħabba dan u Kif qegħdin kif qegħdin tarawa il bicċa tax-xogħol ġdida s-salura? Għalli xem possibilta ta' ċaħda ta' da' kollu li għandu xieqsa ma' l influenzi tal-ponent. Grazzi ħafna, Signor President. Merci, euh, Madame Bauer, puis Monsieur Bach. Madame Bauer. Grazie ħafna. Sinjura Bak, grazzi ħafna. Sinjura President, jien għandi tlet mistoqsijiet. Osra. L-għonet, l-sinjura sejt laxek, nishtiq insaqsi. Dwar dil għadda ġdida ta' l-evaluazzjoni ta' riskju għanna disponibli di fil-verżjoniet lingwistiċi differenti għaliex dannu dinija u dar tista' tintuża fl-Ewropa kollha tin mistoqsija tiegħi. Ġeja minħabba l-esperienza li kellna meta żorna din l-istituzzjoni f'Bilbao. Mikke dinna miex aġenzija ġdida, m'hemm xejn ġdid dwarha. Xorta kienu għadhom ma konkludewx il-proċedura tal-ftejm tal-sit u ma nafx jekk irnexxilhom x'issa, irnexxilhom jilħu dwar dan il-ftejm u u jekk le x'ista jiġri allura x'nistgħu nagħmlu. Mistoqsija oħra l-Eurofund. Nixtieq nkunna naf jekk huma involuti fil monitoraċ tal-evalvazzjoni tal istrategija tar-Roma. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor Bak, Issa, issur Bak. Grazzi, Signor President, u grazzi wkoll l-mistidna tagħna tal-kontribuzzjoni importanti li t-għana. Jina nishtiq insaqsi għandu sistemi soċjali, ċe intom. Għadin, t-esperienza u zida fil-leta tartirari ma fl-istess ħin. Irrit ikunem iktar xol għal nis aktar anzjani fil-kumpaniji ġvidinija dilemma li għanna għoddimna. Tuni mistoqsija tija dwar id-diskussjoni fuq l qatz jekk din hijiex minħabba raġunijiet strutturali, pereżempju. Jekk aħna fl-Ewropa forsi konni xħakna wis fuq is-settur eh, tas servizzi nkellax biss parti miċ-ċiklu ekonomiku li jerġeb dekupra. Imbagħad dwar is-saħħa s fuq ix-xogħol aħna innotajna li hemm zida fil-mart psikosomatiku. Ġifiri, problemi ta' stress, eccetera. Il-kwistjoni e jekk taqblux li għandu jkun hemm reviżjoni ta' qafas tad direttiva tal-1989 u konsiderazzjoni konsiderazzjoni wkoll dan il-mart ġdid. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Jien għandi żewġ mistoqsijiet għall aġenzija Ewropea għas saħħa fuq il post tax-xogħol xiġri mill-saħħa tal-kumpaniji li jaħdmu barra minn dawn l-organizmi strutturati pal pereżempju min jaħdem ġoddjar jew il ħaddiema indipendenti. Uh, xieġri bis-saħħa ta' dawn. Mbagħad dwar il-mart muskoloskeletali li huwa u li imrataw li ħafna fil-kumpaniji li produċu, fix-xogħol amministrattiv, eċetera. Dak il-xogħol li jinvolvi ħafna movimenti ripetittivi. Il-għandi mistoqsi oħra l-Fondazzjoni Ewropea Eh, għall-iżvilupp tat taħriġ vokazzjonali. Tijat li l-immigranti kwalifikati ma jiġux l-Ewropa. Mela fejn imorru l-Istati Uniti, ċina jew fejn? U inti tkellimt ukoll dwar l-importanza li naħdmu ma' persuni ma' pajjiżi bħal Tunizija u l-Eġittu u l-kooperazzjoni li intom tamlu Intom taħdmu u koll fil-qasam ta' taħriċ, uh, eh, anki fil-dakollu eh, li għandu xaqsam ma' protezzjoni soċjali. Grazzi, Signora President, jena nishtiq nirringrazzja l-erba kellima għaxxol li għamlu u li l-in minn dak li għam tamel kull aġenzija individuali għandim mistoqsija ftit orizzontali, rispondini minn jista' dwar l isbilanċi soċjali, l l-isbilanċi li aħna għanna fil-kontesta dan nissu wahdini, dan nissu integrat li provaw n-integraħ eh, l-iktar possibli hemm il-kondizjonijiet tal-xogħol, hemm il-standards tas-saħħa, tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, eċetera, salari, Jiena nixtieq nkun naf dawn is-sala dawn l-aġenziji Eh, fil-ħidma tagħhom stess, eh, l-odot li jużaw, Jures, eh, Europa Progress, etc. Ħassewx li dan l-izbilanċ soċjali kienx qed iżom lura it-kabbir u jekk dan kien il-każ, riflettew fuq dan? Uh, jafu Eh, soluzzjoni tisaw jipromovu pala eh, soluzzjoni jina din hija mistoqsija li xtaqt eh, namel il-ministri tal-itkelmuna dal-ħodu minn tija laqt il-lista u għalek issa qed xorta namela issa. U fil-Komitat tal-Impjek l-Affarijiet Soċjali aħna għanna rapport fuq l-innovazzjoni u l-kambjament soċjali li l rapporteri rrit propja jifoka permezzija fuq l impik U jiena nistaqsi propju fuq dan ir-rapport mod partikolari nixtieq nkun naf jekk effettivament dan l-Aġenzija għandhomx proposti x'jagħmlunna fuq l-innovazzjoni fil-qasam soċjali mill-perspettiva ta' migrazzjoni u impik, u perspettiva sabiex ikun hemm iktar konverġenza soċjali. Euh, Mela, aħjar li tibdew twiġbu il-mistoqsijiet ta'kom bl-istess ordni għaliex eh, il-mistoqsijiet saru l-erba li jintom u kullħat ikun jista iwieġeb, kullħat minnkom iwieġeb għal dak il-mistoqsijiet li huma rilevanti għalih jew għalija. L-ewwel nibdew bis-Sinjura Seldaċer. Yeah, thank you very much. <clears throat> Grazzi. Mella, ibda b'dawn il-kampijat romanjetiċi u ma naħsibx li kien fi żmieni dan, però iva naf li kellna ħafna mistoqsijiet fuq l-effett ta' dawn il-kampi elettromagnetiċi fuq is-saħħa u s-sikurtà. Dak li provajna nagħmlu ma donnu għatem bżonn ngħaddulkom iktar informazzjoni dwar huwa li inqasmu fil-fatt informazzjoni dwar l-aħħar riċerka li saret. Kull riċerka dwar il-kamp elettromagnetiku l-impatt fuq is-saħħa. Għanna riżultati tiegħu. Hemm ħafna data disponibbli u l-aġenziji għandhom jagħmluha disponibbli din id-data li ma nagħmlux kultant imma jista' jkun hemm noqas taftehim, però kif għattilkom ma nafx għax qabel ma kont direttur jien li ġad il-biċċa xogħol huwa il forsi ma ħniex nagħmlu evalwazzjoni politika. Qegħdin nagħtu l-informazzjoni b'mod neutrali, dejta anki eżistenti, dejta dwar miżuri eżistenti u soluzzjonijiet li jistaw jittieħdu fuq livell ta' post tax-xogħol, imma aħna ovvjament ma nistgħux nagħmlu deċiżjonijiet politiċi jew nevalwaw id-deċiżjonijiet politiċi tal-istati membri. Jien ħdimt f'ħafna stati membri differenti u l-interpretazzjoni tar-riċerka ikolli ngħid li tvarja. Dina fl-ħar mill-ħar mux xolna illi natu evalwazzjoni politika u laqas ma nistaw namluwa ma nix permess. Imma ovvjament irridu naddu l-informazzjoni li għanna li tista' tgħinkom tieħdu d-deċiżjonijiet tagħkom u tagħmlu d-diskussjonijiet u d-dibattiti li kunem hemm bżonn. It-tieni punt kien fuq jekk aħni naħsbu kol dwar indikaturi tal-politika ta' austerita li effettwa l-Aġenzija jekk finsew. Iva, waħda mill-eżempji tajba hija eh, din il-netwerk ta' ġelziji. Aħna qegħdin f'kooperazzjoni eh, bejnietna sabiex inkomplu ntejbu l-ħidma tal-aġenziji u biex nibdew naħsbu kol dwar faċilitajiet komuni ta' taħriġ li jistaw jinataw lill-aġenziji differenti. Aħna nipprovaw nikkoperaw, nipprovaw innaqsu il-pis amministrattiv għall-aġenziji individwali. L-Istrateġija Ewropea saħu sigurta fuq ix-xogħol. Jiena meta sir direttur tal-Aġenzija bdejt Najt li du naħdmu fl-imkien ma' kommissjoni it-fit u nibdew din l-istrateġija tas saħħa u sikurta għal posta xogħol. Kanna ġifiri l-istrateġija Ewropea ma' l-Kommissjoni un bat l-istrateġija tagħna b'mod separat. Aħna d-nantu għalla poċ kollu possibli u l-iskadenza tiegħi fih dan l-Aġenzija f'Bilbao kienet it-tmim tal-2013. Ek bilna mal-bord. Imma, il-Kommissjoni issa ipposponiet l-skadenza l-istrateġija tagħhom u għalhekk aħna irridu naġġornaw, naddattaw skadenza tagħna biex tkun għal-injata ma' dik ta' kommissjoni. Però Iva, bla dubju hemm bżonn ta' strateġija importanti dwar is-saħħa u s-sigurtà fil possession Imbagħad kien hemm ukoll il-kwistjoni tal-impatt ekonomiku. Fl-2012 qegħdin nibdew issa naħsbu kif nistgħu waslu informazzjoni dwar kif fuq livell ta' kumpanija nużaw Odda fil-proċess ta' ristrutturar għal kumpaniji sabiex itejbu il-ħtieġa għal ristrutturar u jużaw odda speċifiċi anki sabiex fuq livell ta' kumpanija ikunu jistaw jieħdu azzjoni preventiva u soċjali. Sfar l-evalwazzjoni attiv ta' riskju attiv iva, aħna diġà bdejna nitraduċu għajra f'disa lingwi u ħanibqaw nitraduċu lejn lingwi oħra kemm jista' jkun għax forsi kif rajtu fil-gazzetta bħalissa għanna kważi 17 stat membru illi diġa għedin jużaw ojra jew inkella interessati li jużawa. Tiġa u koll aċċettaw li jużaw ojra ġifiri danna jaffjejna biex nitraduċu. il fsejm ta' sitt, forse nistana ġornakom, kena l diskussjoni mal-Gvern Bask fejn aħna tlabnijom appoċ dwar dan il-ftejim. Jena kelli feedback pozittiv ferm għallulna l-importanti li l-Aġenzija ta' Bilbao jam tagħmel xogħla kif suppost u għallu li ħajappoġġawna. Però ma waduna l-ebda finanza eh, ma, ma, ma, ma waduna l-ebda għajnuna finanzjarja, għaluna forsi tuna xibini, f'xi eh, post bilbaw fejn kun nistgħu naħdmu imma m'għandna xejn iżjed minn hekk. Issa fi frar ħan id-diskutu ma' gvern ġdid f'Madrid u um, li l-om u kol ħan it-tolbu għom jek ikunx possibli li jgħatu appoċ um, ehm, finanzjarju l-Aġenzija ta' Bilbaw. Imma ovvjament rridu nistennew u naraw. Dwar il-ħidma tal-Aġenzija ħna bdejna s-sena l-oħra naħdmu fuq il ċuħi attiva tal-2012 din hija waħda mill-loqsma l-aktar importanti għalina u iva ħaj nibdew naħdmu anki biex nadattaw il-postijiet tax-xogħol ħtiġijiet tal-persuni iktar kbar fl-età. Idu naraw kif nistaw naħdmu f'din is-soċjetà iktar diversa u ħanaħdmu issa u kol fuq it-mexxija u l-parteċipazzjoni. Dan ħajinkludi l-aspett ta' um, forza ta' ħaddiema u personal ta' tajt differenti. Fuq l-aspett psikosoċjali Iva, ovvjament dana dejjem huwa parti mill-sħarriġ tagħna sħarriġ li għamilna wara biċċar illi l-impatt fuq is-saħħa li għandu riskju psikosoċjali dejjem qed jiżdied kważi f'kull settur. U aħna tiġà qegħdin nagħtu reazzjoni tagħna anke minn issa dwar il-tmexxija u l-parteċipazzjoni irridu noħol u kuxjenza, nżidu l-arfin, unfaslu kol politika u miżuri fl-osma kolla fl-2013-14 ħanibdaw propju nidin il-kampanja fuq il-risku psikosoċjali. Aħna għedin naħdmu fl-imkien mal-imsieħba tagħna tiġa fuq kif nistaw intejbu is-sitwazzjoni. Ma nafx hekk l-emenda tad-direttiva ta' sena 89 x'ħatejn. Aħna naraw. Nuqqas ta' informazzjoni. Din hija biċċa xogħol enormi imma importanti ħafna speċjalment sabiex ngħaddu l SMEs għodda prattika li huma jistgħu jużaw. u jridu jindirizzaw dawn il-punti anki mal-trade unions. Issa l-evaluazzjoni tas saħħa u l-impatt fuq il-ħaddiema, per eżempju, fid-dar. Dana mhuwiex il- suġġett li naħdmu fuq u aħna f'Bilbao u volja b'mod indirett jaffettwana wkoll. Pereżempju, meta naħdmu fuq is-saħħa tan-nisa. Aħna ovvjament nkunu qegħdin ukoll. Naħdmu b'dan l-aspett b'xi mod għaliex eh, anke l-mara li taħdem id-dar, il-mara tad-dar. U koll, huwa xogħol dan u jaffettwawa eh, l-kwistjonijiet psikosoċjali. Però mhuwiex il-grupp tipiku illi naħdmu fuq aħna. Il-xoltana huwa wieħed kontinu dejjem għaddej l-MSDs jeffetwaw l-ikbar percentaċ tal-ħaddima. Għallak fil-proġett, ejzma, kif rajtu, ħajkun hemm pubblikazzjoni partikolari li titratta dawn l-MSDs fuq livell ta' kumpanija. u irridu naraw kif nistgħu nevitaw dan l-impatt fuq is-saħħa kif għatt inti x-xogħol repetittiv huwa wieħed mill-kawżi ta' dawn il-kondizzjonijiet u għalhekk aħna qegħdin nippruvaw ngħaddu informazzjoni adattata u aġġornata dwar kif dawn dan ix-xogħol repetittiv jista' jiġi evitat. Jiddispeċini ma nixtieqx naqta għalek imma ikollok tikkonkludi kjoġbok. Iva naħseb weġib kollox u issa nista' di forsi għal kellim taħdejja. Iva fil-qosor minna naħa tiegħi dwar il-kwalifika tal-migrazzjoni ma nix ninsew illi għawnek irridu nsegwu il-prinċipju fejn il-prassi ta' invalidazzjoni jgħinu l-immigranti. Aħna nafu illi hemm ħafna differenzi bejn l-immigranti u anke validazzjoni tvarja. Saqsejdu jekk danna jaqax taħt l-ambizzu ta' ħilma tagħna iva u fl-aħħar ta' frar fil-fatħa jkun hemm sommarju illi jiġbor erba' snin ta' ħidma u riċerka illi jinkludu kol l-immigrazzjoni, mu specifikament fuq l-immigrazzjoni. Is-selective aging. Minna ħanna bżon il-ħili hemm ħilit partikolari meħtieġa. Ħaqax jekk dawn in-nies jibqgħu jaħdmu, irridu nibqgħu nħarġuhom. U n-nies li l-iktar għandhom bżonn taħriġ, l-iktar li jkunu diffiċli li tikkonvinċihom li jitħarġu. Għalhekk aħna nofru eh, pariri u gwida, eh, nofru modelli differenti għax kulħadd huwa każ individwali u ma partikolari naħdmu fuq il-finanzjament u dawk li qegħdin bejn ix-xogħol, bejn xogħol u ieħor. Jew ħajibdlu x-xogħol tagħhom. mux mhux qegħdin nitkellmu biss fuq il-prezent rridu ħarsu wkoll lejn il-bidliet li jaf iġib il-futur, xejriet u tendenzi differenti li nistgħu naraw fi Franza saru ħafna xol fuq dan il-punt. In-nies li jaħdmu mid-dar jekk imsejħaħhom entrepreneurs huwa fost loqsma li l-iktar qed jikbru flokks is-setturi, fost is-setturi l-aktar il qed jiżdiedu. U għalhekk naċċertaw id dawn mhux biss ikunu mħarġa tajjeb imma li jiġu rikonoxxuti fih dan is-sistema formali għax bħalissa din hija l-ikbar problema li qegħdin jiffaċċjaw. Dwar il- noqas igwajanza soċjali li għedna mux suġġetti li jaqa' taħtna mod partikolari, imma fuq it-taħriġ vokazzjonali u d-dedikazzjoni għandna ġena u li jkun hemm aċċess ugwali u rridu nirrakonoxxu wkoll il-fringe benefits tal-edukazzjoni. Issa biex imur lura għal potenzjal li nifrankaw il-flus fl-Aġenzija iva jeżistu possibiltajiet minn fejn nistgħu innaqsu nefqaw għadin nippruvaw nużaw nagħmluhom għamil ħajja li nista' pereżempju. Ħames ħaddiema tagħna is-sena l-oħra kienu l-ħin kollu fuq missjoni. Il-missjoniet ovvjament għoljien, speċjalment jekk tivvjaġġa minn Tessaloniki imbagħad. Għalhekk qegħdin nippruvaw L-ewwel nett nillimitaw daqsxejn dawn l-affarijiet u t-tieni nett nikkonsidraw jekk nistgħux forsi innaqsu dawn il-missjonijiet u minflok nagħmlu teleconferencing u Skype. Dan huma biss eżempji. Aħna dejjem qegħdin ngħaddu e, iktar lejn il-komunikazzjoni elettronika li hija ħafna orħos e, milli toqgħod tivvjaġġa u anki Eh, li toqgħod tippubblika l-affarijiet u d-dokumenti. Hemm modi kif tifranka l-flus, però rridu nkunu regolari u rridu namlu xogħol amministrattiv u kultant anke burokratiku sew, anke kustjon tal-ħajsin tad-dejta affarijiet li forsi jinstamaw jisom xej imma jwaslu għal ħafna spejjeż amministrattivi. Grazzi. I will start replying. Grazzi. Jena nibda li inwieġeb is-sur Serkas. Uh, um, mela, l-ewwel ħaġa kienet kumment ġenerali fuq l-indikaturi. Iva, dan qed l biex mux fil-rizultat, fil-efficienza manki l-effikaċa, nasib il-koll nafu bizminiet il qed fieħ u l-limitajiet budgetarji li jazistu, ġifiri priorita bla dubju. Fil-kas tal-Aġenzija tagħna budget ta' 20 miljun euro u xi eh, mitħaddim. Ovvjament, Tajjeb il-inħarsu lejn l-impatt dawn ir-rapporti ħajġi ppubblikat ir-rapport dwar il-benchmarking illi ħarġet il-qorti ta' awditurja. Sab interessanti li ninqablu mhux biss l-aġent aġenziji bejnietom imma bejn aġenziji u awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali ta' l-istess daqs jew daqs ikbar ħalli nkunu nafu eżattament fiex qegħdin. Fil-każ tal-82% tal-budget imur għar-riċerka u l-komunikazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-mandat tagħna. Per eżempju, it-tlet osservaturi Ewropej Uma eh, jieħdu 34% tar rizorsi tagħna u dan huwa meqjus bħala eh, part importanti ħafna mill-attivitajiet li nagħmlu aħna. Mbagħad mistoqsija li jagħmel is-sur kien dwar ir-ristrutturazzjoni u l-attività tagħna fiċ-ċentru Ewropew tal- bidla. U għawnek għanna ħafna informazzjoni dwar il-xol u min jitla fi xol u jibda l-xol, etc. Aħna minna analizi dwar dan, analizi u kol ta' ristruttura fil-suq ta' xol. U ovvjament, bla dubju, hemm ħafna ziċ jista' jsir imma id-dinja kwistjoni fl-aħħar raħat ta' rizorsi. Kikonna iżjed fondi minn tal-fond ta' globalizzazzjoni, aħna bla dubju nkunu nistgħu na nieħdu eh, u nistudjaw aħjar iżjed daw il-miżuri u anki inkunu nistaw naħdmu mal-istampa u mal-autoritajiet nazzjonali kieku jkollna mandat legali. U eh, jaddunna din l-informazzjoni l-autoritajiet nazzjonali Aħna eħebba dubju lesti unkunu tassew kontenti illi ehm, nikonsidraw eh, anke li tiġu iż-żuruna issa iż-żazax. Dal-waqt ħeġu publikat il-rapport globali mux biskussjoni għonek ta' nefqa. Imma ħa inħarsu lejn il-miżuri politika, ix-xirid soċjali, dak li qed jiġri wkoll fuq livell nazzjonali nippruvaw nagħmlu tip ta' evalwazzjoni u stima tal kemm huma fil-fatt effiċenti. As regards the question about the, the, the Roma dwar il-mistoqsija fuq ir-Roma, aħna se noħorġu jekk mhux diġà jidher fuq il-website tagħna Eh, proġett fuq il-kondizjonijiet tal-ħajja tar-Roma b'mod partikolari fejn jiexu aħna rċivejna talba mill-DG Sanko dwar dan u aħna qed nikkooperaw mal-Aġenzija Drittijiet Fondamentali fi Vienna. Din hija l-Aġenzija illi għandha ir-responsabilità għal dak kollu għandu x'jaqsam mar-Roma dwar il-ħaddima iktar anzjani, il-Fondazzjoni ta' Dublin, taħdem ħafna fuq il-ħaddima li qegħdin jixjieħu il-ġestjoni tal-ħaddima, etc. U, u dan huwa kopertu ukoll mill stħarriġ fuq il-kondizzjonijiet tax xogħol hemm dispożizzjonijiet ukoll dwar kif nistgħu Eh, wieħed jista' jaqgħad flimkien xogħol u l-kura ta' persuni dipendenti fuqhom ukoll. Parti mix-xogħol tagħna fil-monitoraġġ tax-xogħol diġà beda din is-sena u aħna se nippruvaw nagħmlu din l-analiżi mhux faċli f'ċerti oqsma hija ħaġa ovvja, pereżempju fil- Eh, taqsim tal-bini per eżempju fl-Irlanda u fl-Ispanja ċar illi l-impik illi ntilef minħabba il-krizi mux se nerġaw niksbuħ. Ġifri jemmek kem problema strutturali dawn persuni jemżon illi nsibulom xol f-setturi oħrajn imma parti mix xogħol tagħna għal din is-sena se jkun propju għalhekk. Dwar l-isbilanċi soċjali dan ukoll kien inkluż eh, fir-rapport tagħna u fir-rapport tal-Kummissjoni eh, nitkellmu dwar din ix-xejra aħna qed neżam naraw li ma politiki jaħdmu fejn, mhux l-istess politiki jaħdmu kull fil-pajjiżi kollha min għandu uh, tendenza li jkun hemm dejjem titjib fil- eh, ħaddima fuq il-suq eh, tax-xogħol tagħhom. Issa aħna se naraw ix-xejriet x'inhuma batem ħafna mistoqsijiet dwar aċċess għas servizzi bażiċi, kondizzjonijiet tal-ħajja bażiċi, din is-sena se nippubblikaw l-ewwel sejbiet tal-istħarriġ, imma s-sena d-dieħla wieħed mill-analiżi sekundarji tal-istħarriġ se jkun propju fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet, nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun kif għalu il-kollegi aħna għedin nibenefikaw mill-dak li għallunna l-orti tal-awdituri għalla volja aħna kriterji nissodisfawom tajjeb, aħna konna għedin niprofaw naraw kif nistaw intejbu l-effiċjenza f'darna stess u kif nistaw namlu dan l-ewel għanna sistema li hija ġestjoni tal-prestazzjoni u kwalità u għawnek edin infittxu loqsma kolla minn fejn nista forsi nifranka u xiftit u rispettivament minn dan it-ħassib li aħna għanna fl-imkien mal eh, konsil tal-amministrazzjoni se nibdew analizi f'Marzu dwar il-prezz tal-governanza tal-ETF. Is-sena li għaddiet aħna Ah, wettaqna xi riċerka fuq l-ispejjeż tal-output għaliex is-soltu fir-rapporti tagħna nirreferu għal numru ta' outputs li nistgħu niksbu bil-budget li tuna imma rridu ngħidu wkoll illi mhux bisejt illi konna eh, rapport dwar il-kwantità imma anki dwar il-kwalità. Mela dak dwar l-iktar attivitajiet importanti li qegħdin nagħmlu f'dan ir-rigward issa dwar l-infrastruttura. Jiena ma tantx għandi xnajdilkom, sfortunatament m'għandniex kuntratt mal-awtoritajiet Taljani mill-bidu ta' jannar kellna ħafna wedi u aħna għadna ottimisti imma it-tama l-axħar illi tmut waħna nibqaw nittamaw illi il-kontrat sejġeddu għolna dal-waqtu sabiex nkunu nistaw nkomplu bil-ħidma tagħna din is-sena. Il-bira stess tlabt l-uffiċċju tal-Kummissarju biex eh, jaqbas ftit tal-lina u nittama illi bil-żjara tal-membri tal-Parlament Ewropew is-sitwazzjoni se titjieb dwar ix-xogħol tagħna f'pajjiżi ta' nofsinhar tal-Mediterran wara l-elezzjonijiet il-gvernijiet il-ġodda deġa ħadu eh, postom il-gvernijiet il-ġodda nispera se jkunu differenti ħafna minn dak ta' qabilhom ma l-edukazzjoni taħriġ u l għadhom priorità u dan probabbilment minħabba l-fatt li ċittadini għadhom fit-torro għadhom ifittxu x-xogħol u qegħdin iffittxu u jitolbu wkoll perspettiva soċjali u ekonomika fit-Tunezija deġanna għandna konferma illi rridu inkomplu fl-Eġittu situazzjoni differenti ħafna. Għanna missjoni f'nofs pjanata nofs marzu, il-gvern aċċetta imma ma nafux se jkunu prioritajiet u qegħdin naħdmu fil-rip ma' delegazzjoni Ewropea Fil-kas tal-Marok ma tantx inbidlu l-affarijiet li f'xi responsabiltajiet fil-gvern imma peress li re s sena li għadda tal-ab strategija ġdida għat-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni l-affarijiet se jinbidlu hemmhekk ukoll fil-każ tal-Libja ikolli najdilkom illi l-program ta' ħidma tagħna diġà ġie emendat darba. Issa serġa' jiġi emendat għaliex il-Libja mhijiex pajjiż fil-portafol tagħna għalissa imma l-Kommissjoni talbitna li nibdew il-ħidma tagħna skont il-motto il li namlu iktar binqas għaliex għallunna li mux se tawna iktar rizorsi imma aħna l-esti li xorta waħda insibu soluzzjoni u nittamaw li il-Libja se tkompli tgawdi minn appoċ Ewropew. Fil-kas tal-migrazzjoni staqsejtuni fejn edin imorru l-immigranti umma differenti mill-pajizi tal-Vant imorru Russja, fil-pajizi ta' nofsinhar tal-Mediterran imorru fil-Golf. U għanna ħafna informazzjoni kieku x'naqsmu ma'kom u jekk tixtiqu iktar dettalji dwar eh, dan l-aspett tal-migrazzjoni ta' ħiliet mill-perspettiva tagħna dak li huwa importanti huwa li ngħidu illi il-xol talent għandu jimbeda f'kontinenti oħrajn deġa intem dan il-xol irridu nkunu nafu fejn sejrin aħna deġa eh, tal-labna l-gvern ġermanis biex neħdu xie azzjoni għal dak li huma l-persuni liktar kwalifikati u se jkollna xi azzjonijiet konġunti f'dan ir-rigward dwar preparazzjoni għal eh, fil-qasam tal-immigrazzjoni edin namlu ħafna u nittamaw li kunu liktar persuni li għandhom ħiliet tajbin li jiġu fl-Europa minn issa l-qoddim edin neżaminaw ukoll iż-bilanċi soċjali Deġa minn nihdan u senerġaw namlu ħdin is-sena u naraw jekk dawn il-pajjiżi eh, eh, sħab tagħna u mhix qegħdin ifittxu konverżjoni mhux biss ekonomika imma anki soċjali għaliex hemm ħafna sbilanċi f'dawn il-pajjiżi fil-ħidma li aħna namlu mal-pajizi li huma parti mill-politika, l-protezzjoni soċjali hija parti mill-ħidma tagħna. Għaliex irridu nġibu d-dossier sħiħ Ewropew nittama li is mistoqsijiet kollha, grazzi. Merci beaucoup. Nous arrivons Grazzi ħafna, sfortunatament wasanna fit-tmiem dan il-ħin ta' skambju ta' idejat kien eh, sfortunatament forsi ftit formali imma ma sajna namlu xejn skur li se jkonna okkażjonijiet oħrajn biex nerġgħu nitkellmu matul din is-sena kemm minħabba inizjattiva li tieħdu intom stess, dik il-konferenza li kontu pereżempju organizzajtu s-sena li għaddit, jew inkella mill-lum minn issa stess nista' ngħidilkom illek jekk intom terġgħu tieħdu din l-inizjattiva aħna inkunu uh, eh, maġembkom naħdmu ma'kom eżattament kif komna s sena li għaddiet. Aħna mbagħad se jkollna wkoll l-okkażjoni bħala uh, eh, de delegazzjoni ta' dan il-kumitat se jkollna l-opportunità li nżuru il-fondazzjoni ta' Torin u iċ-ċentru ta' Tessaloniki u biex l-affarijiet ikunu bilanċjati jiena semmexxi il-delegazzjoni illi se tmur Tessaloniki. Grazzi ħafna għal kontributi ta'kom. Kompli nawguralkom kull suċċess għal-ħidma tajba ta'kom tul din is-sena bżonn li niċċaraw ukoll mal-Kummissjoni li aħna bħala Parlament nistgħu eh, nimmobilizzawkom b'mod iktar dirett u dana f'rilevanza għal dak li huma bżonnijiet tagħna tkellimna dwar dan is-sena li għaddiet. Meta jiena nara pereżempju l-impatt tal-miżuri tal-austerità fuq il-suq tal-impjeg pajis wieħed jew ieħor mingħajr ebda ġudizzju politiku. Lilien minn dak li titlob il-Kummissjoni aħna naħsbu illi hemm interazzjoni li tista' tissaħħaħ imma naħseb ukoll illi il-bażi tal-programm ta' ħidma li għadkom kif spjegajtunna l-2012 diġà jatina viżjoni utli ħafna ta' dak illi aħna nistaw noqodu fuqu. Mela, fuq dan il-punt għalaqna u naddu għal punt 19 u nati il-mikrofonu l-Sinjura Zimmer biex neżaminaw la bozza l-opinjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għal ħaddim arġil u nisa għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali. Din hija opinjoni illi aħna se naddu lil kumitat fan fejn il-rapporter hija Sinjura Edith Bauer u din taf ħafna xini il-perspettiva ta' dan il-komitat. Signora Zimmer. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Äh, Sie rufen ein... Grazie ħafna, Signora President. Issa wasanna f'punt fuq l-agenda li tindirizza kwistjoni li uh, eh, sen komplu niddiskutuwa ħafna f'dan il-komitat. Kienet parti mill-ħidma tagħna fl-modi u jkolli ngħid illi minn l-aħħar darba li ddiskutejna dan is-suġġett u eh, minn eh, l-aħħar sqarijiet li ħriġna bħala komitat l-affarijiet marru lura mhux il-qudiem U għalek aħna għadin nerġaw nintalbu illi natu opinjoni oħra fuq din l-istess kwistjoni dwar l-applikazzjoni ta' paga indaqs għal xogħol indaqs. Din hija parti mit-trattat tal-Unjoni Ewropea għandna direttivi u leġislazzjoni propju dwar dan is-suġġett u ilhom jeżistu għal tul ta' żmien imma id-differenzi bejn il- il-pagi eh, flit li xejn imbidlet imbidlu f'dawn l-aħħar snin f'din il-proposta. Aħna qegħdin nikkritikaw il-fatt li il-Kommissjoni ma wiġbitx għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' Novembru 2008 ma sar xogħol leġislattiv u maħna qed nistennew ebda miżura f'din is-sena laqqas Nista' ngħidilkom illi bħala medja f'27 stat membru Ewropew in-nisa jaqalaw 17.5% inqas mill-irġiel għall-istess xogħol. Jiġifieri l-nuqqas ta' gwaljanza għadha hemm u fil-Ġermanja għal dawk li huma persuni li temmew l-edukazzjoni Eh, eh, sekondarja id-differenza hija ta' 22% irridu u koll najdu ximpat dan se jkollu fuq il-riskju li n-nis jaqaw fil-faqar eh, man man li jisiru iktar anzjani il-rata ta' riskju ta', pers ta, ta persuni eh, li għedin riskju li jaqaw fil-faqar u ta' 22% tal-nisa u 16 fil- mija tal-irġiel u l-bicċa kbira tan-nisfqar huma fil-fatt nisa. Irrid insemmi xi ftit mir-raġunijiet għal dan in-nuqqas ta' ugwaljanza. Skont l-istudji f'kważi tnejn minn kull tliet każijiet ta' nuqqas ta' ugwaljanza dan huwa dovut għal uh, diskriminanza minħabba is-sess eh, eh, tal-persuna l-irġiel jitħallsu iktar għal l-istess xogħol, jiġifieri eh, dik hija diskriminazzjoni diretta mbagħad hemm id-diskriminazzjoni indiretta. Per eżempju, l-impatt tal-flex security u persuni li għandhom familja huma inqas flessibbli minn dawk li m'għandhomx familja. In-nisa jagħmlu xogħol illi għalih jitħallsu ftit u hemm iktar irġiel illi għandhom xogħol illi eh, jitħallsu ħafna għalih. U dan għandu impatt ovvjament negattiv. Rarament issib nisa f'pożizzjonijiet ta' management jew pożizzjonijiet oljien. ħafna drabi nisa jkollhom eh, Eh, dmirijiet oħrajn xjaqdu ġodjarom. Aħna għamilna xi proposti l kumitat FEM u eh, dawn li u ukoll fil-opinjoni infissa u għal dak li l-anness għal riżoluzzjoni satwar ir-rakkomandazzjonijiet għall appoġġ naħseb li l-ewwel ħaġa hija li rridu nieħdu uh, miżuri leġislattivi u mhux leġislattivi b'mod partikolari dak li għandu x'jaqsam impatt orizzontali u vertikali biex niġġieldu kontra l-istereotipi punti ħor li nishtiq nsemmih. Naħseb hemm bżonn ta' informazzjoni ġdida iktar aġġornata id-data tingħata u tinġabar eh, skont is-sess, jiġifieri id-differenzi bejn in-nisa u l-irġiel il-differenza bejn il-paga li rċivu nisa u l-irġil għandix tkun ibbażata biss fuq il-paga gross imman dak li huma uh, il-bonus għaliex hemm differenzi kbar hemmhekk ukoll. Aħna għandna bżonn ta' kuntatti diretti eh, għal uh, dawn il-miżuri fiħdan il-Kummissjoni u naħseb illi l-imsieħba soċjali għandhom jaqdu rwol iktar importanti kemm fuq livell lokali u reġjonali imma anki wkoll fih dan in-negozji infushom. U anki fl-universitajiet u ċentri oħrajn. Dan kollu irrid ikun inkluż għanna bżonnu koll regolamenti vinkolanti biex nisguraw li il-prinċipju ta' paga indaqs għal xogħol ugwali eh, ikun implementat. mhux biss għandu xaqsa ma' influenza politika għandna niżguraw illi l-affarijiet ta' sew jiġru fl-istati membri. Jiġu implementati ġifiri taħlita ta' strategija u miżuri speċifiċi, eh, ġifiri gender mainstreaming. Dan kollu jista' jgħin biex innaqsu id-differenzi bejn il-paga li rċivu n-nisa u l-irġiel aċċess per eżempju għal kura ta' tfal, eh, l-politika ta' taxxa u koll. U rridu nizguraw illi dan kollu jiġi eh, involut u koll integrat fil- eh, xiri pubbliku kol dan jista' jwassal għal xi dibattiti kontroversjali fl-istati membri u anki il-ħolqin ta' ċertifikati ta' kwalità ġifiri dan id-dibattitu dwar il-kwoti għan nisa u li naqsu differenzi bejn in-nisa u l-irġiel għal dak li huma il-pagi u koll irid ikun inkluż. In-Norveġja hija l-uniku pajjiż illi irnexxielu jindirizza il- u joħloq bilanċ u gwaqta bejn is-sessi fuq il bods ta' Eh, kumpaniji pubbliċi u forsi eh, tkun idea tajba u koll, kienet ħaġa tajba li aħna ħadna pajis li mux Ewropew bħala eżempju, hemm punti oħrajn li rridu niddiskutu bħal per eżempju l-istrateġiji għal flex security u l-impatti li dawn jista' jkollhom fuq l-isbilanċ bejn il-pagi li rċivu n-nisa u l-irġiel. Din hija xi ħaġa li rridu nirriflettu fuq għal darboħra u naraw kemm jista' jkun hemm impatt pożittiv mill-flex security fil-ġlieda kontra id-diskriminazzjoni. Dan ukoll jista' jkun suġġett ta' riċerka interessanti ħafna. Grazzi. Grazzi.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 opinjoni koerenti ħafna, bilanċata ħafna. Id-differenza bejn is-salarji u l-pagi tan-nisa u l-irġieli li jagħmlu l-istess xogħol tal-istess valur ma naqsitx f'dawn l-aħħar snin. anke l-sanzjonijiet fuq kumpaniji li jagħmlu diskriminazzjoni mhux se jġibu riżultati mixtieqa għaliex il-pagi baxxi li jirċivu in-nisa huwa hija ħaġa illi qiegħda eh, eh, tkompli wa ċirku vizzjuż aħna qed naraw illi x-xogħol tan-nisa huwa stmat inqas mill-xogħol tal-irġiel f'ħafna kumpaniji il-nisa ma meqjusa illi huma inqas produttivi, inqas effiċenti għalhekk hemm bżonn li jkun hemm standards iktar ċari għall effiċenza fil-xogħol tan-nisa u l-irġiel biex aħna dawn ikunu bbażati fuq il-fatti mhux fuq il-preġudizzji. Nieħu din l-okkażjoni biex nitlob il-rappresentant tal kummissjoni Ewropea jekk hija hawnhekk fil-Kamra biex jippreżentanna ir-riżultati tal-kampanja soċjali li saret fl-2010 fl-Istati membri mill-Kummissjoni fissa bilan illi eh, nifmu iktar dwar din il-problemi eh, din il-problema mhux biss fil-kumpaniji imma b'mod li forsi eh, mot eh, inkonxu joħolqu dawn il-jamlu din id diskriminazzjoni imma anki fost il-pubbliku u kumpaniji pubbliċi. U biex ikunem approċ iktar oġġettiv għal dak li huma l-ħaddiema dwar il-flex security li s-sinjura Zimmet semmi fl-opinjoni taħħa mandiċ servi pala strument ta' ġlieda kontra l-inugwaljanza taħlas bejn nisa u l-irġil. Fil-punt numru 6 qed nitkellmu dwar il-prinċipju eh, taqsim ta' responsabilità huwa importanti ħafna illi l-irġiel u koll ikunu voluti fix xogħol tad dar u anki fil-kura tat tfal. Imma naħseb illi huma il-familji stess illi jridu jazlu li ma modell huwa l-iktar adattata taħtiġijiet tagħhom u mhux illi aħna nimponu dan il-modell ta' sim tradizzjonali ta' xogħol ta' dar. Signora Zime taqbel li għandu jkunem follow-up u, u segwitu, monitoraċ fuq il-pagi għalix memx bizzejiet trasparenza dwar il-level ta' pagi. Xikultant in-nisa stess laqas ikunu jafu li l-kollegi tagħhom irġil ta' Maġembo jaqalaw ħafna iktar għall-istess xogħol milli jaqalaw huma. hemm bżonn illi nippreżentaw eh, inizjattivi leġislattivi minnaħa tal-istati membri, Sinjora Zimma diġà semmit dan il-punt li jistaw huma iwaslu biex jiġu eliminati uh, prassi zlejali ta' ħlasta pagi iktar baxxi lin-nisa u billi nisħu fuq il-prassi tajba eh, tal imsiħba soċjali Issa, meta nitkellmu dwar il-ħaddiema u s-salarji tagħhom m'għandniex ninsew il-kumpaniji li jitmexxew mill-familji stess fejn eh, insibu sitwazzjoni ta' nuqqas ta' eh, bilanċ fil-pagi imma mhux biss kultant ikun hemm ma jkunx hemm salarju separat għal għal mara tal-sit li jkun ir-raġel u hekk imbagħad ma jkunx hemm eh, pensjoni meta din il-persuna tirtira u toħħġ bil-pensjoni suppost. Hemm bżonn li jkun hemm l-istess salarju indaqs u mux eh, li eh, nqablu xol tan nisa għal xol li jamlu l-irġiel imma li ma jamlux l-istess xol fil-fat. Jiena nittama li issa il-Kommissjoni Ewropea se timplementa rakkomandazzjoni il-rakkomandazzjoni tkolla li hemm fl-opinjoni tagħna biex is-sitwazzjoni tan nisa titjieb. obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por... Grazie, Sra. Presidente. Jena nishtiq nibda billi nifraħ li rapporter jena naħseb illi Għam il-bicċa xogħol tajba ħafna din l-opinjoni titratta kwistjonijiet fundamentali. L-iktar meta jingħad illi din il-konnessjoni distak fil-paga bejn l-irġiel u n-nisa hija marbuta wkoll ma' diffikultà li wieħed jaqgħat il-ħajja familjari ma' dik tax-xogħol il-problema tal-istereotipi, tas-sessi għada prezenti fis-soċjetà tagħna u din hija ħaġa relevanti. Imbagħad hemm reperkussjonijiet negattivi minħabba dan id-distak fil-paga. Dawn ir-reperkussjonijiet jinħassu matul il-ħajja ta' dak li jkun anke meta wieħed jasal għall-età ta' tal-pensjoni. L-opinjoni tgħid illi Dan id-distak fil-paga bejn l-irġiel u n-nisa huwa suġġett importanti immens u kontrarjament għal dak li ġara fuq sma oħra dan l-aħħar ma kienx hemm titjib. Fl-2005 il-distak fil-paga medju kien inqas minn 15%. Bħalissa huwa aktar minn 17%, 17.5% biex inkun eżatta hemm stati membri fejn id-distak fil-paga jilħaq 30%. fil-mija. U għalhekk din hija problema serja. Kemm il-darba? Issemmi din il-problema u dan ifisser illi aħna nistaw nejdu illi n-nisa għandhom bżon jaħdmu xarejn zejda fis-sena meta mqabla mal-irġiel biex jaqraw daqshom. F'Marzu din is-sena huwa tajjeb illi aħna nirreferu għal dan l-anniversarju. Xi ħaġa oħra marbuta ma' distak fil-paga jassem inqas tan-nisa fil-suq tax-xogħol f'termini ta' ġustizzja soċjali u f'termini ta' ugwaljanza bejn is-sessi dan id-distak fil-paga mhux aċċettabbli iżda dan għandu wkoll konsegwenzi ekonomiċi għaliex ir-rata inqas ta' sem tan nisa inqas b'xi 10% meta mqabla ma' dik tal-irġiel jekk inqisu l-lan tal-Istrateġija Ewropa 2020 illi nżidu is-sem. Ir-rata ta' sem ġenerali għal 70% fil-mija jidrinna biċċar illi dan huwa għan illi ser jintlaħaq biss jekk ikun hemm żieda ta' ċertu sinifikat f'kemm jiġu impjegati n nisa Jekk din iż-żieda narawa mela allura nistgħu nistennew sem ugwali fiħdan is-suq tax-xogħol u dan ifisser 20 miljun ħaddiema żejda. U bħala riżultat ta' dan ikun hemm konsekwenzi fuq l-ekonomija. Għaliex l-istudji jgħidulna illi jekk inżidu is-sem ir-rata ta' sem tan-nisa għal 70 fil-mija jista' iwassal għal żieda fil-prodott gross domestiku fl-Ewropa ta' bejn 4 sa 8%. fil-mija. U għalek ma nistawx nibqaw naċċettaw din id-diskriminazzjoni hija negattiva minn kull naħa u hija ta' min jikkundanna. Apparti minn hekk, in-nisa u probabbli illi iktar ser ikollhom impjiegi prekarji u impjiegi part-time 30% tan-nisa qegħdin jagħmlu xogħol part-time meta mqabbel ma' 7% tal-irġiel. Kif qed dan jagħmel aktar diffiċli wieħed isib bilanċ bejn il-ħajja familjari u l-karriera u kol intwera illi distak fil-paga jizdiet meta in-nisa isiru ommijiet għal darboħra dan ifisser illi aħna irridu nisħu dwar il-ħtieġa għal reviżjoni tad direttiva dwar il-lif tal-maternità u naddu għal prinċipju ta' pagament sħiħ tas salarju matul il-lif tal-maternità. Biex nikkonkludi nixtieq nirreferi għal prioritajiet tal-Presidenza Daniża. Illi dawn huma f'konformità ma' dak il qed jiġi rakkomandat f'din l-opinjoni aħna fil-grupp SND naqblu magħhom. il-sem tan nisa fil-teħid ta' deċiżjonijiet fuq kull livell irrid jiżdied l-iktar fil-qasam ekonomiku. Hemm studji għal darbohra illi juru illi 5% biss tan-nisa huma rappreżentati. Sa 5% tan-nisa huma rappreżentati fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-istituzzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Din hija sitwazzjoni illi tinkwetana aktar jekk aħna nikkonċentraw l-aktar fuq il-livelli l-aktar għolja m'hemmx laqqas mara waħda illi qed tmexxi bank ċentrali fis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Issa, il-Komissjoni kienet wedet illi toħroġ b'inizjattiva ta' leġizlazzjoni, inizjattiva għal leġizlazzjoni din is-sena biex iżid is-sem tan-nisa fl-maniġjar tal-boards ta' kumpaniji pubbliċi u kumpaniji ikkwotati fil-borza possibilment. U għalek nittamaw illi l-Komissjoni tfassal dawn il-miżuri għaliex għandna bżonn xi biex inwafqu darba dejjem dan id-distak fil-paga u lin-nisa nagħtuhom rwol aktar. Meċċej fil-ħajja ekonomika tal-Unjoni Ewropea, l-Onorevoli Ovir u mbagħad l-Onorevoli Bauer. Ma teeksin lühemalt, sest ma nõustun kõigi eelkäijatega ja... Grazzi, Signora President Jiena naqbel mal-kelliema kollha ta' qabli, jiena nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Zimera, l-opinjoni. Iżda jiena nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa partikolari hawnhekk. Id-distak fil-paga issa jeżisti b'mod orizzontali fl-istati membri kollha. Hemm industriji, hemm impjiegi illi nqisuhom bħala għall-irġiel biss huma hemmhekk jaqalaw aktar u minn hemmhekk ġejn dan id-dista kbir fil-paga. L-istatistika tagħna tgħidilna illi din is-sena id-distak fil-paga ta' 17.5 fil-mija dan kien fl-2007. Iżda. Issa ninsabu fi krizi u jina zgur illi dan 17.5 fil-mija zdiet u jina sorpriza illi il-Komissjoni Ewropea ma mliċ xi tip ta' studju dwar dan. U s-Sinjura Bauer mandiċ dan imnizzel fi rapport taħħal 2008 ġewwa pajjiżi l-Estonja id-distak fil-paga is-sena l-oħra żdied minn 13.9% għal 38%. Fis-sena 2000 kien biss 20%. U għalhekk ix-xejra hija waħda negattiva mens Nistaw nfaslu kemm irridu rapporti, iżda m'għandniex miżuri speċifiċi biex inġelu l gvernijiet jagħmlu dak li aħna rridu. Jiġifieri, għal dan il-għan aħna għandna natu aktar attenzjoni għal din il-problema. Irridu nistaqsu ċifri ġodda m'għandniex aktar ċifri. F'ħafna stati membri mem lebda liġi illi tirrikjedi li n-nisa u l-irġiel jiġu imħalsa l-istess paga meta huma jagħmlu l-istess tip ta' xogħol. Għaliex qed ngħidlek, fl-Estonja hemm liġijiet kontra diskriminazzjoni u dawn jgħidu bħal bnadi oħra illi pagamenti irdu jkunu indaqs għal xogħol indaqs, għal xogħol paragonabli. Din il-liġi hija tal-2008, għażda minn dak żmien law xejn ma ġara. Din il-liġi trid tiġi implementata, iżda xejn ma qed jiġri. Infatti, ninsabu fl-istess il-mijiet fejn konna ninsabu fl-1957 fis-seklu li għadda. Minkejja li l-liġi tgħid illi d-distak fil-paga hija diskriminazzjoni kontra n-nisa. Xi ħaġa oħra issa. Kifet għandna biss indikaturi orizzontali. Il-distak fil-paga jeżisti għaliex ma nafux kemmi għolja il-paga. l il paga Ma nafx jekk livelli ta' paga, ta' salari u mis sigriti jew le fl-istati membri l-oħra. Iżda in-nisa lanqas biss ikunu jafu illi qegħdin jaqalaw inqas anke jkun qed jagħmlu l-istess xogħol u minħabba li ma jkunux jafu ma jilisnux, ma jilisnu xejn u għalhekk xejn ma jiġri. Forsi flimkien mal-komitat fam il-Kumitat tan-nisa nistgħu niffukaw aktar dwar dawn il-problemi. Grazzi. Hela paħol għala Stan. Grazzi, signora Bauer. Imbagħad ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni illi hija rappreżentata u saret ilha mistoqsija issa signora Bauer. Thank you also for, for the opinion. Grazzi, grazzi tal-opinjoni, na jidilli. illi din hija kwistjoni ikkomplikata immens. U jiena nixtieq ngħid illi li nindirizzaw din il-kwistjoni wara l-indirizzajnija fl-2008 hija xi ħaġa illi toġobni issa għaliex hija situazzjoni hija differenti immens. Nafu illi din hija parti mill-leġislazzjoni dwar l-ugwaljanza fost is-sessi illi ħarġet mit-trattat ta' Roma tal-1957. Il-kwistjoni bażika għalija anke meta jiena ktibt ir-rapport preċedenti dwar dawn il-problemi kienet kif jista' jkun illi aħna għandna leġiżlazzjoni illi għandha 30 sena, għaddew 30 sena minn fuqha. U dan ma wassal għall-ebda effett Din hija l-kwistjoni bażika għalina bħala leġislaturi. X'iridu namlu f'kundizzjonijiet bħal dawn? Nistennew u namlu kampanji dwar it-trawim ta' kuxjenza jina dawn joġbuni, jina naprezzom. Iżda, l-unika miżura pozittiva illi għamlet il-Kummissjoni wara rapport tal-2008 kienet meta neddiet il-jum ta' paga indaqs. Kienet ċaċa interessanti, kien pass il-qoddim importanti, iżda issa nafu illi id-direttiva, il-riformulazzjoni ta' direttiva illi tissostitwixxi direttiva antika għadima dwar is-salarji indaqs din ma ġabieċ bidliet daqseg kbar fil-prattika. Għalija l-ikbar kwistjoni hija xirridu namlu f'kundizzjonijiet bħal dawn inżommu din il-leġislazzjoni mingħajr sanzjonijiet mingħajr rikjesta ċara u tonda għat trasparenza u nipruvaw namlu pressjoni fuq il-pajjiżi individwali biex is-sistema issir aktar trasparenti jew narġaw nistaqsu għal darbohra li l komissjoni biex toħroġ b'leġislazzjoni ġdida. Għax ek kien imbassar qabel ma ġiet preparata il roadmap jekk tiftakru sentejn ilu kellna roadmap jew xi ħaġa madwar sentejn ilu. Illi intbatitinna minn il-Kummissjoni u din kienet tikkonċerna l-ugwaljanza bejn is-sessi. Iżda dak iż-żmien ma ġietx aċċettata u għalhekk il-kwistjoni hija x'namlu f'kundizzjonijiet bħal dawn. Naslu dak li ġie mażul fl-2008 u nitolbu lill-Kummissjoni biex toħroġ b'xi leġiżlazzjoni imtejba. Jew nippruvaw nifurzaw xi passi prattiċi fid-dialogu soċjali tagħna jew fejna trawim ta' kuxjenza illi namlu xi ħaġa hekk. L-aħħar aġġornament min-naħa tal-Eurostat sar il-bieraħ dwar il-distak fil-paga bejn is-sessi u iċ-ċifra kienet dik ta' 17.1 fil-mija. Hemm ċifri li jitkellmu għalihom infushom issa jiena nagħti l-mikrofonu lis sur Andrea Stein tal-Kummissjoni biex iwieġeb għal mistoqsija tas-Sinjura Skrutnevska. Sur Stein? Uh, thank you, Chair. Um, and thank you for the presentation of the Grazzi President, grazzi tal-prezentazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni u ta' dan id-dibattitu interessanti. Jiena ngħid illi il-Kummissjoni taqbel ma' din id-diskussjoni ma' l-abbozz ta' opinjoni illi din persistenza fid-distak fil-paga bejn is-sessi hija xi ħaġa mhux aċċettabbli u nagħmlu iktar dwar. U din hija raġuni il-għala il-Kummissjoni il għala il kummissjoni għamlet il-paga inda swahda mill-prioritajiet tagħha taħt l-istrateġija tal-ugwaljanza bejn is-sessi tal-2010 sal-2015. Permess ta' din l-istrateġija, il-Kummissjoni għamlet għalet x'passi ser tieħu passi konkreti ser tieħu biex ittejjeb is-sitwazzjoni fir-rigward ta' distak fil-paga il-Kummissjoni implementat u tinsab fi proċess illi timplementa dak illi hija f'dik l-istrateġija. U qed tagħmel ukoll qed tieħu xi miżuri wkoll li ma kinux imbassra f'din l-istrateġija. Uħut minnom semmejtu għamintkom matul id-dibattitu iżda jien nixtieq nitkellem dwar punt individwali biex nisħaq dwar dak li qed tagħmel il-Kummissjoni u x'ser tagħmel fir-rigward tal-distak fil-paga. Signora Bauer, semmit l-introduzzjoni tal-Equal Pay Day, il-jum ta' paga indas. Dan juri li, mi, li mu il-jum li fih l-nisa iridu jaħdmu biex jiksbu salarju annwali sħiħ. Dan ġi ċelebrat għall-ewwel darba fl-2011 u ser jaġa jiġi ċelebrat din is-sena fit-2 ta' Marzu kien il-5 ta' Marzu fl-2011 u għalhekk kien hemm titjib żgħir fiċ-ċifri. Jiġifieri il-jum ta' pagan daqs issa huwa dak tal-2 ta' Marzu. Dan huwa eżerċizzju importanti biex nqajmu din il-kuxjenza fost il-pubbliku dwar id-distak fil-paga hija inizjattiva importanti. it ħagġa ħaġa li nixtieq insemmi u ma semmitx matul id-diskussjoni hija l-Kummissjoni nedit studju fis-sena 2011 illi analizza sensiela mifruxa ta' miżuri ta' politika, miżuri leġislativi u non leġislativi illi jinkludu il-maġġoranza ta' suġġerimenti illi saru fi rizoluzzjoni parlamentari tal-2008 u ħafna mill-affarijiet illi smajna fid dibattitu illum iġifiri miżuri biex nżidu trasparenza fil-pagi, miżuri marbuta ma' sanzjonijiet għad diskriminazzjoni, miżuri non leġislativi bħal per eżempju ċertifikat ta' paga ugwali illi semmejtu ħut minnkom dawn huma parti mill-alternativi ta' politika illi qegħdin jiġu analizzati f'dan l-istudju. Dan l-istudju jinsab fil-proċess ta' finalizzazzjoni tiegħu dal-waqt ser jiġi finalizzat u meta jiġi finalizzat il-Kummissjoni ser tagħmel segwitu xira għal din il-miżura ser tara li ma passi għandha tieħu li ma passi xirqa għandha tieħu u dan jinkludi konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali dan huwa punt importanti immens dwar xi miżuri li nistgħu nieħdu fil-ġejjeni biex niġġieldu id-distak fil-paga bejn is-sessi. Dan jinsab fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għal 2012 u kol inizjattiva għas sena 2013 biex ikonna konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali dwar miżuri ta' distak fil-paga. Aħna qed naħdmu dwar dawn il-miżuri bħalissa. Il-Kommissjoni wkoll ħadet bosta miżuri oħra pal per eżempju kampanja ta' informazzjoni illi semmiet matul id-diskussjoni u mhux ser nidħol f'dettall dwara palissa ninsabu fi proċess fejn għadna kemm innedu inizjattiva oħra permezz ta' sejħa għal tender fejn ser jieġa ikollna aktar trawwim ta' kusjenza permezz ta' attivitajiet ta' taħriġ minħata tal-kumpaniji, skambju tal-aħjar prassi xi affarijiet illi diġà saru fil-qasam tal-aħjar prassi kienu li kummissjoni organizzat konferenzi fejn rajna eżempji tajbin tal-aħjar prassi. Nista' ngħidilkom eżempju pereżempju li dwaru ċevejna feedback tajjeb l-iżvilupp ta' software illi jippermetti illi min jimpjega għaliex min jimpjega xi drabi lanqas ikunu jafu il-livell ta' distak fil-paga bejn is-sessi fih dan il-kumpanija tagħhom għaliex qas jagħtu kasa software illi jippermetti li wieħed jikkalkula il-distak fil-paga. U din tista' tkun għodda importanti għalihom biex huma jirażnu jew inkella jeliminaw id-distak. L-aħħar mhux l-inqas punti li sema kemm il-darba matul id-dibattitu Jiena naħseb illi l-evidenza tal-istatistika dwar il-distak fil-paga huwa fenomenu komplikat jinkludi d-diskriminazzjoni imma immur li lin mid-diskriminazzjoni illi hija projbita mill-regoli ta' trattat u għalhekk irridu din ix-xhieda din l-evidenza u l-Eurostat ser tbiddel ir-regoli tagħha biex tatina informazzjoni aħjar, data aħjar dwar kif id-distakk fil-paga ta' bilħa jimmaterjalizza fiħda l-istati membri. Għalek biex nala, jina naħseb illi apparti il-kompitu illi aħna għanna fejn irridu nifursaw il-leġislazzjoni attwali, il-Kommissjoni ħadet miżuri mifruxa biex tiġġielet situazzjoni komplikata minn bosta perspettivi. Hija determinata illi tkompli tagħmelek tikkonsidra l-alternativi kollha. Jiena naħseb l-istudju illi ser ikollna u l-riżultati ta' dan l-istudju irridu nqisuhom sew. Xi ħaġa oħra insemmi l-ugwaljanza bejn is-sessi fit-teħid ta' deċiżjoni tafu li dan jinsab fil-lista fil-qċata tal-lista tal-prioritajiet tal-Viċi President Redding U fil-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni ta' din is-sena wkoll kif diġà semma u ta' min jikkonsidra l-impatt dirett u indirett illi miżura bħal din għandha u jista' jkollha fuq id-distak fil-paga bejn is-sessi. Għaliex l-entitajiet illi jiddeċidu dwar l-istruttura tal-pagamenti dawn jistgħu jkunu pass importanti biex aħna nindirizzaw dan id-distak aħna rridu nżommu qudiem għajnejna illi l-leġislazzjoni hija alternattiva illi aħna għandna imma mhijiex l-aħjar xi drabi mhijiex l-aħjar alternattiva illi aħna ikonna. Qu'il va arbitrer cette question. Madame Simard, euh, si vous bien conclure, et comme... Signora Tsema, għadda għedin kwarta lura bil-ħin nistednek illi tala imma li tikkonkludi fil-qosor ħafna. Die aus den verschiedensten Fraktionen zu dieser OP Iva, jena nirringrazzja li kull min tkellem dwar l-opinjoni tiegħi mill-gruppi kollha. Għat l-impressjoni li hemm ċansi li jkollna konsensus ġenerali fost il-gruppi fuq opinjoni li hija ċara kif ukoll utli għal komisat tan-nisa. Dan naħseb għandu jkorrispondi wkoll koll Ma l-opinjoni tagħna dwar pożizzjoni aħna naskadenza għall-emendi illi eh, Għandhom iżidu iktar dettalji u speċifiċitajiet, aħna l-estin konsidraw dak illi hemm disponibbli bħalissa bħala informazzjoni dwar il-kriżi tas-sena li għaddiet ma naħsibx illi għandna nippermettu illi il-kriżi tnaqsilna minn dak li diġa inkiseb speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tan-nisa u l-ġida kontra diskriminazzjoni fuq ix-xogħol. m'għandniex naqtaw għaldna issa fuq għadin. Nixtieq ngħid ukoll illi hemm aspetti oħra li jridu jiġu meqjusa dwar in-non implementazzjoni tal- eh, domanda tal kummissjoni tal-2007 għal xogħol ta' l-istess valur, l-istess xogħol. Jiġifieri dinja dan nuqqas illi ilu għaddej. Dok il-pajjiżi fejn wieħed jistaressaq, hemm pajjiżi fejn jista' jitressaq il-każbot individwali fuq nuqqas ta' ugwaljanza, imma pajjiżi oħra m'hemmx sistema kif wieħed li wieħed jista' jirrikorja għaliha. Grazzi mill-aħna mela għalaqna fuq eh, dan il-punt, għalaqna diskussjoni. U eh, fuq din il-bazi inti se Fuq din il-bazi aħna najdu illi l-emendi nistaw nibqaw nil-qawom sa 8 ta' frar fil sa, sa f'nof sinar. Naddu għal punt li mis. ki euh, u uh, issa naddu għal punt li mis dwar is-sena Ewropea ta' ċittadini Issa rridu neżaminaw il-design emenda illi ġew ippreżentati Sinjura Ziba eh, spjeganna ftit dwar dawn l-emendi u jekk joġbok tkellem fil-qosor għaliex qegħdin tard ħafna. Brigada Signor Presidente. Vou tentar fazer o meu melhor em relação tempo. Uh... Eh, Grazzi, sinjura, ħanamel l-nista. Grazzi ħafna l-ewel net. kollegi u l-kontributi li tawna għaldi l-opinjoni, iġifiri l-emendi li resqu dwar di proposta ta' deċiżjoni ta' Parlament Ewropew u l-Kunsil dwar is-Sena Ewropea ta' ċittadini 2013. Bla dubju dawn l-emendi ħaj komplu Itejbu di l-opinjoni u jmexxina iktar u kompromess fuqa. Għandi xi noti dwar xi eh, possibiltajiet kif jista' jkun il-konsensus um, ehm, bbażat tal emendi li ġew L-għanet mela din l-idea illi insaħħu ċittadinanza Ewropea u l-libertà tal-moviment mingħajr l-ebda tip ta' diskriminazzjoni la nazzjonali, la reliġjuża, la bażi ta' eh, l-età, kwalifiki professjonali, orientazzjoni sessuali, etniċità, kollox. Da kollu li isir, għabbażi ta' eh, irid Kull ma nagħmlu qed sir fid-dal tad-diversità u il-protezzjoni tal-iktar ċittadini vulnerabbli. Għanna koll emendi fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu mod legali fit-territorju Ewropew. Il-familji tagħhom għandu jkollhom l-istess drittijiet ta' ċittadini ta' stat membru. L-istess ħaġa ovvjament tittapplika mbagħad tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-familji tagħhom illi jgħixu fl-Istat membru li mhumiex tagħhom. Id-dinjità u l-valur tal-bniedem kif għandna fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu mħarsa dejjem. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-mobilità volontarja. Permezz tal-iskambju ta' għarfien u edukazzjoni u talim forsi għawnek ovvijament dun inkludu kol ċittadini ta' tajjeb u livelli ta' kwalifikazzjoni differenti kienem ħafna importanza li innatat li l-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar dritti ta' ħaddiema fuq il-libertajiet tagħhom, id-drittijiet tagħhom, is-sigurità soċjali, il-pagi u drittijiet illi jaħdmu u illi jinaqdu membri familjari fl-imkien. Imbagħad għandna ċittadini ta' pajjiżi terzi li jiexu b'mod legali fl-Unjoni Ewropea kien hemm konsensus li dit ta' formazzjoni għandha tingħata fuq mezzi differenti ġifiri bħala dokumenti tangibli fuq il-kompjuter u anke f'lingwi differenti. L-informazzjoni tista' tingħata wkoll mill-uffiċċji tal-sieħba soċjali. Il-programm jurisur b b'mod partikolari. aħna nisħu ukoll l-idea illi drittijiet tal-xogħol u trade unions għandhom jitpoġġew tal-imot sabiex minna ħadda ma jkunx jista' jisfrutta ħaddima tiegħu. Speċjalment fid-dawl ta' żida tal-traffikar ta' bnedmin u prostituzzjoni. Idin rispettaw il-libertajiet tal-Unjoni Ewropea ġifri l-libertà tal-moviment, ta' espressjoni, eccetera. Nsemmu ħafna wkoll il-ħtiġa li jitneħħew l-ostakli legali u amministrattivi illi ixaklu li ċittadini biex milli jiexu f'pajjiżi oħra ta' l-Unjoni Ewropea. Per eżempju, tip ta' problemi li għandhom xaqsmu ma' l-status ta' dak li jkun, jekk ikunx miżewweġ jew le, jew eh, tip ta' dritt ta' raġunijiet oħrajn li jistgħu waslu għall-isfruttament tal ħaddima Dawn ġifiri ma ftit mill-punti li naħseb nistaw nsibu konsensus fuqhom. Nixtieq nirringrazzja il-personal ta' sekretarjat tal komitat tal-għajnuna kollha li tawni hekk kif provajt infassal l opinjoni Signora Zipper mbagħad Signora Harkin. Grazie ħafna l għanet nir-ingrazzja li rapporter oriġinali, Signora Figueredo, li naħseb li hawnhekk unek rapportajja bħafna bħala wirt. Kooperazzjoni ma' Signora Supel dadu biħat tkun tajba ħafna u kol mill-li rajna l-ġemali għaddiet. Em, ċertu punti li ħarġu mill-emendi illi jidru illi huma eh, komuni, ċe nieħdu konsiderazzjoni dawk il-gruppi zvantagġati, nelbu il-diskriminazzjoni, mm, innaħu l-burokrazija, eccetera. Imbatem problema li konna diskutejna f'direttiva oħra. U dina tirrigwardja rigwardja id-drittijiet illi ċittadini kultant ma jużawx. U minħabba li ma tantx dawn id-drittijiet, eh, l-istati membri bħal jisom jinjorawhom u jwarbuhom. Hemm xi punti mhux daqshekk problematiċi li kont ħan resa emendi dwarhom, per eżempju il-preżenza tal-mezzi tax-xandir u li ngħidu li l-mezzi tax-xandir li suppost għandhom jirrapportaw fuq l-Unjoni Ewropea. Naħsibx li din hija ħaġa tidħol hawnhekk f'dan ir-rapport. Ħaġa li ġi diskussa diġà f'diskussjoni pjuttost imqanqra li kellna fuq il-mezzi tax-xandir dwar emenda 53 qed nitkellmu dwar il-brain drain U naħseb illi daqxej stramba l-ħaġa illi ninsabu kontenti hawnhekk. Illi iċ-ċittadini għadin jaddu minn pajjiż għal ieħor fl-istess ħin ingergru minħabba il-brain drain, għax ovvjament ħadd ma jgerger illi ikunu pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea li qegħdin ibatu din il-brain drain eh, minħabba li ċittadini tagħha qegħdin jiġu fl-Unjoni Ewropea imbagħad fuq il-website li tagħti informazzjoni dwar il- L-impiegina naħseb li minn flok noħol u website ġdida għanna intejbu dik li tiġa għanna l-Juris. Imbagħad għandna emenda 89 ta' Sinjura Figueredo, Illi tajt li jista' jkun hemm persuni li jispiċċaw eh, sfruttati u eh, jispiċċaw fil eh, jaqaw fin-nasba ta' prostituzzjoni minħabba l-mobilità. Dawn il-problemi per eżempju xogħol illegali għandhom jirreferu mhux għaċ-ċittadini imma l-istati membri xi problema tal-istati membri mhux tal-ċittadini biss. Nirringrazzjaw is-Sinjura Super, naħseb li ħajkun hemm bżonn naħdmu li lil minn din is-sena partikolari biex naraw x'inhu mal-vantaġġi liċ-ċittadini. Grazzi ħafna Sinjura Harkin. U tagħna s-sur Becker wara, grazzi ħafna Sinjura President, nirringrazzja Sinjura Figueredo, li ma tinsabx maħna ma rapport tajb ħafna u nittamaw li kunna nistaw natmu b'mod kostruttiv ma' suċessur taħħa u koll. Dwar l-emendi jena naqbel ma' ħafna minnom, specialment dwar il-familji ta' emigranti u naħseb il-livell il-mobilità tal-ħaddima mandiġ tittieħed bħala opportunità sabiex innaqsu il-pagi irridu nisu fuq drittijiet li hemm il-wieħed mhux biss jgħaddi minn pajjiż għalli ieħor imma li jaħdem li jistudja li jgħix, etc. Hemm xi emendi li naħseb li jisħu illi mhux biżejjed li wieħed ikollu drittijiet imma l-ċittadini jkunu konxi minnhom li jkunu jistgħu jużawhom. Hemm mbagħad xi punti importanti wkoll interessanti dwar l-inizjattiva tal-ċittadini u dwar il-Karta ta' Drittijiet. Xi emendi interessanti fejn pereżempju qed nindirizzaw mhux biss il-dritt li wieħed jipparteċipa fid-dinja demokratika imma anki affarijiet bħal petizzjonijiet, id-dritt li wieħed jirrikorjant l-ombudsman, eċċetera huwa pjuttost wiesa dan ir-rapport u naħseb illi għandu jirnexxirna nsibu xi kompromess. Hemm xi emendi li forsi huma daqs eżaġerati, imma ma naħsibx li għandu jkollna diffikultajiet kbar. Grazzi ħafna. Is-Sur Becker. Grazzi ħafna. Signora President. Il-rapport Figueiredo huwa wieħed validu ferm. Ovvja li hawnhekk għaw livello li ta' konsensus fuq dawn il-suġġetti u forsi tippermettu li ngħid li li ġiet inkluża l-inizjattiva ta' ċittadini hija ħaġa tajba importanti. M'hemmx għalfejn nispjegalkom għalfejn. Naħseb illi fis-snin Ewropej illi għaddew Iridna dejjem noqdu attenti illi ma nallokawx jew niżolawx biżejjed riżorsi. U waħda mill-affarijiet li dejjem kellna niġġieldu dwarha hija nuqqas ta' arfin fost iċ-ċittadini ta' drittijiet tagħhom stress. Għalhekk irridu naraw min irid suppost jagħtiha din l-informazzjoni u fejn qed jonqos ma nafx x'inhu ma tweġibiet għal dan. Tajjeb illi nindirizzaw dan il-punti għaxin noqogħdu niddiskutu l-kontenut jekk iċ-ċittadini tagħna ma jkunux jafu bid-drittijiet tagħhom illi huma ċittadini Ewropew u nirrikonoxxuhom bħala ċittadini Ewropew. Ewropej ma nillidux ruħna. Namlu l-aħjar mill-li u b'affarijiet li għanna aħna il-komitat responsabli u rridu namlu dak kollu possibli biex noħol u kuxjenza u l-istat membri wkoll għandhom jaħdmu biex dan iseħħ. Il-mezzi ta' xandir pubbliċi fl-Ewropa wkoll għandhom responsabilta' dinja hija frażi importantissima. ma fxek kux l-emenda tijaj imma għawnek għanna emenda erba fejn jidinna li għandu jkunem informazzjoni wisa illi għanda tinata mill-mezzi xandir Ewropej. Il-rapporter, grazzi ħafna li kulħadd u permettu li għal darbohra nadilkom li għakun għadin res u proposta illi jieħu dan l-emendi in konsiderazzjoni mbagħad aħna nippreżentaw ġifieri l amendi ta' kompromess. Grazzi, mela laqna fuq dan il-punt tal-aġenda ukoll ir rapporter tagħna se tippreżentalna emendi ta' kompromess li se nażaminawhom id-29 ta' frar biex imbagħad nivvotaw fuqhom l-ewwel ta' Marzu. U l-Kumitat Libe irid jivvota wkoll fit-2 ta' April. Issa ngħaddu għal punt li miss, issa l-punt 21. Nata l-mikrofonu lis-Sinjura Moran għal biex neżaminaw il-233 emenda li ġew prezentati fuq il-rapport uh, li kienet responsabli għalihi dwar rekwiziti minimi ta' saħħa u sigurtà li rigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddi ma' riski li nħolqu minn aġenti fiżiċi bħal kampi elettromagnetiċi. Għanna diffikultà fuq dan ir rapport għaliex il-grupp uh, tal-OCR u hija eh, Sinjura Gulling illi kienet rapporter, shadow rapporter din m'għaddix membru ta' dan il-kumitat tista tieħu sem fil-ħidma tal-kumitat tagħna bħal membru kollha tal-Parlament imma uffiċjalment mhux pal eh, shadow rapporter u għalhekk xi ħadd ieħor irid joħdilha posta. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, aħna kena 200-300 emenda li ġew i-prezentati had eh, to design mill-grupp tal-ħodor u l-oħrajn eh, maqsumin bejn il-gruppi kollha l-oħra jiena nixtieq nirringrazzja l rapportez kollha għal eh, grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi, Signora Silvana Rapti, Kalina Madeli, għal grupp tal-ħodor, għall alde Lislin, li edha unnek maħna. Umbat nixti nirringrazzja u koll il-Sinjura Gerling illi uh, kienet shadow rapporter għal eh, l-osja u, u koll għal GUE. E, eh, xol tana kien preċedut minn ħafna laqat fejn eh, samna l-informazzjoni li kena un bat kull grupp seta jiprezenta eh, l-emendi li xtaq il-kontest ġenerali uh, jimponilna li noħorġu mill-status quo li għedin maqbudin fih b'din id-direttiva tal-2004 li ma setax titħol fis-seħ l-applikazzjoni taħħa ġiet rimandata 30 ta' april ta' din is-sena li jiġifieri aħna rridu jkollna test ta' direttiva ġdida li eh, tista' tkun applikata fil-prattika li eh, tagħmel dak li nixtiequ li tagħmel u ovvjament trid tqis ukoll id-derogi meħtieġa għaliex hija ma setax tiġi applikata b'mod partikolari fil-qasam tas-saħħa għal segwitu mill-IRM għalix eh, eh, dan it-tip ta' trattament u, u testijiet huwa essenzjali għal ċerti tip, fil-kas ta' ċerti tip ta' mart, għal per eżempju eh, tipi ta' cancers u mart neurologiku. Et naraw illi irridu nimbidlu din id-direttiva tal-2004 li ma kienieċ applikabli biex ikonna situazzjoni bilanċjata illi iżommu tħares il-saħħa tal-ħaddima eh, li huma esposti għal kampi elettromagnetiċi imma ukoll illi eh, eh, tippermetti l-użu ta' dawn il-kampi elettromagnetiċi eh, fejn ikun hemm bżonn fil-testijiet eh, mediċi Eh, għanna test issa li huwa bilanċat ħafna imma aħna nafu u koll li għal-ħaddima eh, hemm bżonn li din id-direttiva tkun riveduta ta' spess biex eh, nżommu f'moħħna illi sissa dawn l-affarijiet mhumiex ipprovati b'mod xjentifiku u għanna mnejn nadattaw dak li għanna fil-direttiva skont l-opinjoni xjentifika hemm ċerti opinjonijiet li ġew eh, emendi li ġew eh, prezentati illi t-testi li tiġi rivedut minn hawn ħames snin oħra. Il-punt liħor u għalli il- l-emendi jisu kol ħtieġa illi jintużaw dawn il-kampi elettromagnetiċi fil-qasam eh, tal-medicina. Konsensus illi irridu eh, nilħu ħat minna ma jrid illi Uh, jimrat bxi tip ta' mart illi jitlob uh, testijiet tal-MRI, ta' rezonanza magnetika. u ħadd ma jrid illi din it-teknoloġija ma tintużax lek ikonna bżonna, jiġifieri din hija xi ħaġa illi rridu nżommuha f'moħħna u li aħna kellna f'moħħna meta konna qegħdin nikbu direttiva mill-ġdid. Eh, punt ieħor fejn hemm xi eh, differenzi bejn il-gruppi tirrigwarda l-effetti potenzjali effetti illi sal-lum għadhom ma ġewx provati imma li irridu nżommu għajnejna fuqhom. Ir-raba punt importanti eh, f'dawn l-emendi kollha u li joħroġ minn dawn l-emendi hija l-ħtieġa eh, li dawn il-ħaddiema ikunu imħarġa ta' ħaddima li ikunu esposti għal kampi elettromagnetiċi u eh, jiena zitt elementi uħor li tmurit fit ma ta' qabilla u li irritu kunem użu prat eh, ġenerali tal-prassi tajba u eh, tal-linji gwida nazjonali li jistaw jitfasslu biex dawn il-kampi elettromagnetiċi jintużaw b'mod għaqli u kif suppost min qed jipproponi limiti ta' espożizzjoni għal kull jum bżon illi kullħat iżom f'moħħu illi dawn huma uh, limiti stretti ħafna u baxxi ħafna kelli itra wkoll mis-Sinjura Karima Deli li ma setax tkun preżenti magħna illum u li Eh, tajt li tapprezza il-mod trasparenti u miftuħ li naħdmu għawnek i u koll eh, taqbel illi għanna nħarsu l-ħaddima imma u koll illi jibqa jeżisti l-access għal eh, trattamenti u għattesti bl-MRI u għall-uniku punt illi hija edha tisħaq fuq u għawnek fil-litra taħħa Fl-aħħar net jiena nixtieq fil-kuntest tal-konsultazzjonijiet ġenerali illi jiena kelli nista' ngħidilkom li ovvjament eh, intom tafu illi l-kol kemm aħna esposti għal kampi elettromagnetiċi u li xuħut minnhom huma partikolarment violenti minnar maħna biss nindunaw bijom. hawnhekk għandi f'moħħi per eżempju il- il raises għal-axxir tal-leħja ta' filodu u anki il-head dryers li zommu fidejkom. Jiġifiri, ejjew issa ma nesaġerawx ma nitilfux il qaleb u l-ġbejna. Aħna irridu iva nħarsu is-saħħa tal-ħaddiema imma aħna eh, esposti għal ħafna u koll kampi elettromagnetiċi ma laqas ma rridu illi eh, noħolqu ħafna biża minn dawn il-kampi elettromagnetiċi illi u koll għandhom ħafna benefiċċji għas saħħa tagħna. Grazzi, Signora President, Signora Lin, na dinja waħda mill-aħħar drabi li għandi l-opportunità li natik il-mikrofonu wara Sinjura Rapti. Uh, iva, eh, fitmin tal-ġimma diħla fil-fat. Eh, Kol il-parti fi sitta u nofs ġifiri tistaw tiġu. Grazzi ħafna, napprezza ħafna xoll li għamil. Dan rapport tajab ħafna u nittama li ma tfetqu xizzejet fih minħabba l-emendi li jitresqu. Jena, kontenta li qed nara li jissa fil-kumitat l-affarijiet differenti mill-2004 fej konti jimbiss biss li rrid neskludi li ma mill-ambitu issa donnu kulħadd miexi l-emmek li ħadda li vera toġobni. Nemmen li rridu naċċertaw li l emmaraw ta' qabet l il validi ta' l-emidu. Kinnem li l emmaraw jridu ta' il-barra mill-direttiva. Eh, Il-kompromess mbagħad kien li ta' fiħdan il-valuri ta' l-emidu. Importanti ħafna kif fatt ukoll illi l-scanners MRI jkunu jistaw jintużaw għax jekk ma jintużawx. Fil-futur dan ħaj rizulta f'ħafna aktar imwiet fl-Unjoni Ewropea ma naħsibx li nistan nkun iktar speċifiku minn hekk. Fuq il-short term jew long term importantissimu li nħarsu lejn x'ħajġri issa ma nafux x'inhu eh, l-effetti fuq tul ta' żmien għamil għatjaj tara fil-futur, rridu naraw, nkonsidraw il-long term, imma Jiena kun kontenta kieku jkollna revizjoni tal-evidenza xjentifika li jista' jkollna fuq l-effetti long term, però naħseb li tkun immonitorata mill-qriba li xek naraw li jkun hemm effetti fuq tul ta' żmien ikun hemm effett xjentifiku, allura iva rridu nirrivedua. Però ma naħsibx li għandna nirrevedu b'mod awtomatiku jekk m'għandniex evidenza xjentifika li tgħidilna li jista' jkun hemm problemi eventwalment fit-tul ta' żmien. Iva, għanda tiġi riveduta imma jekk ikun hemm għalfejn u tkun neċessarju u mhux b'mod awtomatiku. U bħalissa donnu m'għandniex estensjoni ta' dan. Tu l-emendi speċifiċi li ressaqt jena emenda 69 mod partikolari. L-emenda li ressaqt għandax taqsam għal-makkinarju. Nafu li bħafna direttivi oħra li għaddew fil-parlament fil-passatu li sa' huma liġi, il-makinarju tkun sikur, il-makinarju tal li jkunu sikuri, per eżempju, li jkun hemm kondizzjonijiet li jdu jintlaħqu minnaħa tal-manifatturi ta' dawn il-magni u għalhekk jien għandi emenda dwar dan. Emenda li saw sibajn kif għattilkom meta diskutejni għal ewwel darba din il-ħaġa, daħaltax ovvjament miex biss il min jużom l-MRIs, il li jagħmlu r-riċerka, min għaddafhom, min jagħmel il-manteniment, ġidina nasab ovvja wieħed erba' sitta dwar is-signage nasab id-dina tkun hemmhekk imma fejn hemm bżonn u fejn ikunu inqabżu il-limiti. Il-mod kif innu miktub donnu Isu, sajni ġirtu kon għammek jek naqabżu xil-valur limiti jew l-għali jada xej redikola xaħna jiduna ċertaw illi jekk il-limiti li jekk għandu naċċertaw li qasmu ħajkun qabżu l-limiti allura għalfej għandna bżonn is-signage. Jekk ħajn qabżu mbagħad iva jkun hemm bżonn. Emenda 146 hija dwar it-taħriġ tal-ħaddiem importanti ħafna biex naċċertaw li s-saħħa u s-sigurtà tiġi mħarsa li t-taħriġ ikun adattat għal dak li qegħdin jagħmlu l-koll il-kollegi. Hemm ħafna punti li ma daqsxejn ovvi, però bħan spjegalkom għalfejn qegħdin hemm 151 jista' jkun hemm min forsi jiddikjara li huwa tqil u f'ċertu stati membri minn qiegħed iħaddem ma jistax isaqsi lill eh, l-impjegat jekk huwiex Eh, tqila, jekk t tqila jew jekk mhix qegħdin jekk għandhom xi tip ta' makinarju mediku li fuqhom. Ehm, f'dan il-każ eh, dan l-affarijiet iridu jimbidlu, bil-fors għom, jek jekk ma t tqila jew le xin inkar jistax koperti. Mbagħad 160 is-sorveljanza. Hawnhekk ukoll għandha x'taqsam mal-liġi nazzjonali għax kultant is-sorveljanza fċertu stati s sir minn ħaddem, f'każijiet oħra mill-gvern, ġifiri sta għal-liġi tal-pajis, sorvenza tas-saħħa u eh, hija importanti ħafna ħalli kulħadd ikun kopert. Aħna għadin li għawna kridu nħarsu l-ħaddima u ma jkunx diffiċli għasal minn ħaddem. Imma l-iktar ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi kif fatt huwa naċċertaw li l-MRIs ikunu esklużi mill-ambitu tal-limit values u dan huwa l-iktar ħaġa importanti għax fatt kellna problema fl-2004 dwar dan jekk ma nagħmluwiex dil ħaġa u mnalla l kummissjoni issa eh, fl-aħħar femmu s-situazzjoni u għamlu moratorju xkiku l-MRIs kienet ma jkunx jistaw jużaw fl-Europa eh, fl-istorji fl-Europa u nittamaw illi jirna xena u inauguralkom u mandiġ dubju illi anke wara tmim tal ġemma diħla meta nkun ħallejtkom nibqaw f'kuntatt. Grazzi, signora Raptin Batissu Clark. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Grazzi ħafna. Jien nixtieq nirringrazzja li rapporter li s-Sinjora Sartiera xogħol eċċellenti li għamlet u grazzi wkoll ta' kooperazzjoni eċċellenti li kellna. Jiena nixtieq ngħidilkom dwar il l-inkwit li għanna fuq il-hair dryers. Aħna kollha għedna eh, kemm kemm nixfuħ ta' spess xajna bil-ħedek, kan nużawa ta' spess u xista jimplika dan. Għonek nistaw niftħu kapitlu sħiħ fuq il-kondizjonijiet tal parrukkira kemm hemm bżonn imorru għand il-parrukkir. Is-sura li Kristensen ukoll qed għat hemm qed naraħjen. Fuq xejdu xejdu lu bħalissa, xejdu lu fuq il-shaver elettrika. Ma nafx, jina unek issa għajjem tilna poġġita fuq l-agenda li jmiss, Signora Rapporter. Mela. Aħna ħdimna fil-qrib ma' Sur Stephen Hughes li huwa espert fuq il-kampi elettromagnetiku għa unur għalija li ħademmana fuq dan is-suġġett u dan huwa Ija, din hija emenda bitlet miri l ewwel netti li l-ħaddiema jkunu e, protetti u riċerkaturi wkoll ikunu protetti b'miżuri ta' prevenzjoni fejn ikun hemm bżonn. mira illi l-morda speċjalment dawk l-iktar vulnerabbli bħat tfal jew persuni bi kapacità mentali jkunu jistaw jagħmlu ċertu testijiet u ċertu scans permezz tal-MRI. Imbagħad irridu nżommu wkoll nżommu ruħna informati dwar ir-riċerka xjentifika eh, tal-aħħar. Dan huma il-punti ewlenin. Hemm erba' punti l-ewwel nett aħna nipproponu li naħu referenza li għandna għal riżultati long term tal-konsekwenzi potenzjali tal-kampi elettromagnetika msoqt nispjega l fejja il kellima ta' qabli diġamlu għadin il-ħaġa. Nixtieq inżid biss li bħalissa M'hemmx riżultati xjentifiċi u riċerki li jgħidulna illi mhux se jkun hemm konsekwenzi u għalhekk importanti li jkollna bażi ta' protezzjoni fid-direttiva. Aħna nixtiequ li dina id-direttiva tiġi riveduta fi żmien ħames snin ħalli nieħdu konsiderazzjoni kwalunkwe informazzjoni ġdida illi tkun għandna sa dak iż-żmien Imbagħad it-tieni l l-eċċezzjonijiet pereżempju il-personal mediku li jrid ikun qiegħed ħdejn il-morda għal dawn it-testijiet jew kellha pereżempju il-personal militari. L-istati membri li jkunu obbligati li jieħdu miżuri addizzjonali ta' protezzjoni hawnhekk u fl-istess waqt irid ikun hemm ukoll direttivi ċari dwar kif jużaw dawn il-magni fit net aħna ma xilli. illi eh, Nabdu din il-kwistjoni nerġaw tal-valuri limiti. Umbat fl-ħal nixtieq nitkellem dwar il-kalendarju. Din hija xi ħaġa diġà semmiet Elizabeth fil-Parlament Ewropew nafu dan u dawk li l ma' għaw jafu aħjar minni, dina mish kwestjoni ta' rapport eh, nivvotaw u daqsek kontenti u jisu eh, tkun għan fi għan fissar rapport le il-puntu li dan jrid ikun tradot eh, tradott fil-prattika il-beneficju jrid ikun fl-axħar jisa għawdi minnu ċittadin. Għalli aħna fuq dan il-moratorju tal-Kommissjoni qed nistaqsi. Għalfej qegħdin niġġieldu hawnhekk biex nikkonkludu mal kemm jista' jkun in-negozjati tagħna u x-xogħol tagħna. Jiena nissuġġerixxi dan li ġej. Aħna rridu. Nilħu ftehim fi żmien sena, fl-opinjoni tiegħi. Sena. Qegħdin nikkalkulaw li ħajkonna bżon sena sabiex nkunu nistgħu nikkonkludu mal il-konsultazzjoni u il-negozjati tagħna mal-istituzzjonijiet kollha. Jina naħseb li l-ħaddima safrattant ħakunu qegħdin jisom vacuum u dinna miex ħagġa tajba rridu nipproteġuhom għom l-ħaddima bl-istess ma tridu niproteġu l-morda dak kollox. Sir Clark mbagħad Sir Elma. Grazzi ħafna, Signora President. Xar ilu niftakar illi kien għaw żewġ esperti mis St. Thomas Hospital u Bots Hospital f'Londra kienu eh, ġew ikellmuna hawnhekk għaliex eh, għallunna illi limiti għal tal-magni eh, tal-MRI kienu baxxi wis. Issa kieku kienu hawnhekk illum kienu jkunu kontenti u naħseb illi Iva u jiena battilhom kopji tal- dokument tekniku li konna ħejjejna dak iż-żmien lill Royal College of Surgeons and Radiographers biex nara jekkux eh, minnu. Imma Dr. Kiva ta' King's College kien jgħat hawnhekk fi Brussell illum u eh, f'nofsinhar tajna l-nofsija u staqsejtu l-istess mistoqsija u għalli iva kien ikun sodisfat għalix il-limiti issa eh, huma uh, iktar aċċettabbli għall-scanning tal-MRI imma temma affarijiet oħrajn involuti u għarriet li il-komitat eh, japprova l-annessi tlieta u erba dawn iridu jgħaddu għalix fil-fat dawn jinkludu derogi, derogi li prezentat il komissjoni jek Mr. Zbal li jippermettu eh, personal mediku f'ċerti ċirkostanzi li jibqaw mal-pazjent meta jkun qed isir xi skan. Issa, dawn il-pazjenti li jkunu per eżempju nervużi ħafna jibżaw jew inkella jkunu tfal, jiena naf għax jiena kelli skan xarilu u trid toqgħod ma titċaqlax waqt li toqgħod tisma' dawn l-istorbju ħafna u t-tfal żgħar ikollhom bżonn li jkun hemm xi ħadd kbir magħhom biex ma jibżawx. Anki persuni li għandhom diżabilità qawwija mentali jew fiżika Sa' zitra hemm pazjenti li qegħdin jirċievu trattament bxejn eh, flimkien ma eh, fil-waqt li kunu qegħdin jirċievu eh, jagħmluhom dan l-iskan jiġifieri hemm bżonn illi f'ċirkostanzi xirqa il-personal mediku ikun fl-istess kamra fejn ikun jinsab ukoll il-makkinarju tal-iskan. Eh, u għal daqstant jena nishtiq li dan il-komitat jappoġġa l-annessi tlieta werba bisħiħ u jekk namlu dan dan il-rapport ma jkun nebda problema bih. Grazzi. Sur Elma, unbat signora Gerling. Signora President, bil-permess tija kiena nishtiq nistaqsi jekk il-Signora Gerling tistax titkellem qabli għalli xie kienet ix-shadow rapporter għal dan il-grupp fuq dan il-rapport. Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lis sinjura Moran Chartier għal eh, l-kooperazzjoni tagħha nispera li l spiritu li ħdimna biħsissa ikompli. Ovvjament din hija kwistjoni importanti ħafna u għandna tieni opportunità illi nġibuha żewġ. Naħseb illi rridu nħaffu kemm jista' jkun dan huwa suġġett kompless u kien sfida għalina għal-koll u uh, dan huwa eh, għalfejn aħna sibna daqshekk diffiċli nsibu ftehim fuq u hemm żewġ mistoqsijiet sempliċi li rridu nistaqsu x'inhu ma' riski għal ħaddiema u kif nistgħu niżguraw illi l-ħaddiema nħarsu minn dawn ir-riski. Jiena prezentajt qatt ta' emendi li nittama jisajjil tlaqgħu mod pozittiv il-proposta uh, turi u tindika xol li sar me WHO dwar l-effetti li għandhom il-kampi manjetiċi fuq il-ġisem tal-bniedem u nużaw ukoll l-evidenza illi ħarġet li intużat anki fl-inizjattiva oriġinali issa meta wieħed jaqra xi eh, xoħud mill-elementi qed naraw li mhumiex ibbażati fuq l-evidenza u huma bbażati biss fuq is-suppożizzjonijiet u kont sa ngħid superstizzjoni ma forsi dak ikun inġust. Din id-direttiva trid tkun ibbażata fuq riċerka xjentifika soda, jiġifieri rridu nkunu ċari u li nħarsu lejn l-effetti fuq meta ta' żmien qasira biss ħafna mill-emendi illi ġew prezentati jitolbu għal reviżjonijiet. Fil-spirtu ta' kooperazzjoni jiena lesta illi nirrifletti eh, dwar revalvazzjoni imma ikolli ngħid illi jena naqbel mas sinjura Lin meta hija qalet illi ikun zbaljat għall-aħħar jekk aħna minn issa nibdew eh, nifissaw Eh, regolament ġdid jew direttiva ġdida minn is-sal ħames snin oħrajn eh, dana għedin najdu illi se jkun hemm xi evidenza ġdida li forsi mhux se tkun mhux se jkun il-każ. U dan ukoll forsi eh, ikompli eh, jati l-ideja illi hemm xi ħaġa maħna ma nafux x'inhi illi forsi se twassalna għal bżonn illi nirrevedu d-direttiva. Naħseb irridu nkunu realistiċi meta nifissa l-pożizzjoni tagħna fil-ġimgħat li ġejjin jekk aħna rridu illi d-direttiva li se nfassi se tkun trasposta b'mod effettiv l-Istati membri, għal tant irridu nkunu pragmatiċi f'dan il-kontest jiena nappoġġa deroga proposta settur tal-MRI Pastor Clark jiena eh, dal-aħħar kelli scan ma tantx kienet esperjenza sabiħa imma eh, jien ħadgost li kien hemm din il-teknoloġija disponibbli għalek biex nizguraw li dan din it-teknoloġija nistaw nibqaw nużawa, irridu ninkludu kol proċessi mediċi, attivitajiet ta' appoċ eh, u manutenzjoni u ovvjament irridu nħarsu is-saħħa tal-personal jiena nkun kontra bisħiħ kull emenda li tipprova tnaqqas minn uh, din id-deroga u hemm ħafna minnhom jiena kontrarju wkoll għal emendi li jippruvaw jillimitaw id-derogi għal attivitajiet oħra li jużaw il-kampi eh, elettromagnetiċi bħal pereżempju fil-forzi armati Eh, jiddispjaċini li issa eh, sanċedi l-armi fuq dan il-rapport imma il-kollega tija Signora McIntyre li se tiħurridni minn għandi eh, forsi se jkonna nbidlu koll issa l-esmijiet fuq il-rapport, etc. imma hija l-essa li tkompli taħdem fuq dan il-rapport. Grazzi ħafna, Sur Elma jina rettak titkellem qabel għalix inti kontollejt idek qabel mhux għax jiena rrit eh, b'xi mod nindaħal fl-ordni, mbagħad wara Sur Elma Sur Thomas Mann, mbagħad għal darbohra il-Kummissjoni Ewropea Sur Elma. Signora President, grazzi u jkolli najt illi jiena nħossni naqra eh, eh, mwarrapa u nħoss illi għaw diskriminazzjoni għat issir kontrati għax għat ma kelli skan tal-MRI imma nittama li jekxu darba jkolli bżonnu issir kif suppost dan l-skan Eh, saru ħafna punti li diġa li rrit namel jien, u għadda santi nitkellem fil-qosor, qabel ma titlaq li zlin ħanna zarda eh, nimmina eh, il-wirt il taħħa u reputazzjoni taħħa u koll u najt illi jina naqbel pratikament ma dak kollu li hija qalet. Naqbel bisħiħ mija fil-mija ma dak li qalet fuq l-eżenzjoni għall-MRI jiena kelli irċevejt ukoll ħafna itri minn eh, persuni li jaħdmu fil-kamp mediku biex namlu propju dan u anki il-punt il li rridu nieħdu l-effetti uh, fl-immedjatu mhux fuq meta ta' żmien twila. Kumment ieħor jidir li li aħna għedin natu jew għedin niproponu eżenzjoni għall-scanning bl-MRI għaliex aħna bħala persuni mhux attivi fil-qasam mediku, nistaw forsi nifmu l-importanza ta' dan it-tip ta' scanning u fl-aħħar għarafna il-riski li aħna ma namlux xi ħaġa irridu nwiżnuhom kontra riski li nagħmluha din il-ħaġa. Irridu nifmu u naċċettaw li hemm applikazzjonijiet oħrajn fuq sma differenti li huma importanti u koll, imma mandomx l-istess eh, lobby, mandomx min jaqbes għalijom daqs stess skana tal-MRI u din xi ħaġa li rridu nżommu għaf moħna sabiex nkunu ġusti u koll fil rigward ta' dawn l-attivitajiet oħrajn. Grazzi, aħna fakkarna illi l-ugwaljanza miex xi dritt naturali. Sir Thomas Mann u bat il-Kommissjoni. Grazzi, Signora President L-ewwel net nirringrazzja l Elizabeth għar rapport eċċellenti tagħha rapport u ukoll. Naħseb li nistgħu ngħidu illi jekk aħna se nitkellmu dwar eh, riċerka u informazzjoni li toħroġ minna titkun informazzjoni affidabbli Signora sinjura Lin edha il-bot ħafna minni imma nirtnajd l illi dejjem se tibqa' ribtana tkun fejn tkun inti. Roger, jiena wkoll kont f'magna meta dat tip għaliex kont qed nilab it-tennis. Trid tidħol jina weġġajt waqt li kont qed nilab it-tennis trid tidħol isek f'katusa kbira isom qegħdin eh, isom qegħdin jitfnuk ħaj tafx biża ovvjament l-irġiel b'saħħithom imma u jistgħu jiffaċċaw kollox ħlifdi. Imma Dak kien rapport minn ċaħat li għandu esperjenza personali ta' dal qed nitkellmu fuqu. Imma irridu nifmu koll li dinja xaħġa importanti u kultanti kollok toqgħod għal kollox. Jiena għamilt ressaq temendi, Elizabeth. Inti għat li qed titlob deroga. għal protezzjoni mill-radjazzjoni tal-MRI għat li il-personal li għamel l-MRI u koll irrid ikun protett għat illi irridu innaqsu l-intervalli għal-pazjent u forsi hemm bżonn li konna limiti iktar raġonevoli, imma m'hemmx periklu illi se jkun hemm nuqqas ta' gwaljanza fit-trattament għal xoħut mill ħaddima li jaħdmu f'dan il-qasam, jiena kellimt ma' persuni li huma tobba u għalluli għandna bżonna din id-deroga. Imma dan xi jfisser? Ifisser li se jkun hemm eżenzjoni mir-regolament tal-protezzjoni, ġifieri se jkollna uh, eh, impjegati tal-ewwel klassi u tat-tieni klassi. nix nizguraw u naraw illi huwa eh, dawk illi jipproduċu dawn l-scanners li jizguraw illi aħna sen naqsu l-level ta' radjazzjoni, ġifiri li kunem bizzejiet possibilta illi aħna uh, eh, nitrattaw il-pazjenti skont il-bżonnijiet tagħhom. Ovvjament l-istati membri għandhom opinjonijiet differenti fuq dan is-suġġett. Fil-Ġermanja għanna uh, il-ħakna kompromess ma nafx eżattament ċinu, imma bħala wieħed minn dawk illi diskuta dan is-suġġett ma' membri oħrajn ta' dan il-Parlament jiena kont involut f'ħafna emendi hawnhekk forsi jiena qiegħed minoranza, imma forsi oħra xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar, imma forsi nistgħu nsibu mezz kif nilħaqu kompromess. Nirringrazzja lil dawk kollha li diġà tkellmu fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Mela għanna sur issa rrit naraw min mitnej miż-żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni se jitkellem għaliex m'għandix ħin biex nagħti il-mikrofonu lilkom it-tnejn. Grazzi, Signora President, jena nishtiq nibda billi najt li il-Kommissjoni llum adottat direttiva 2012-0003 dinja direttiva illi eh, għanda eh, sentejn biex tiġi trasposta għal dak li huma eh, l-espożizzjoni għal kampi elettromagnetiċi il-Kummissjoni ħadet din id-deċiżjoni sabiex tevita situazzjoni ġeneralizzata f'ċerti uh, ġuridiċi li tinħollo jekk aħna naslu għal 30 ta' april ta' din is-sena ma jkunx ma nkunux għadna adottajna id-direttiva biex nirrevedu il-direttiva tal-2004 u kienem eh, probabilita qawwija li konna sensiburu nħafdin is-sitwazzjoni minħabba l-differenzi bejn il-pożizzjonijiet li smajna waqt id-diskussjonijiet fiħdan il-Kunsill fil-Presidenza Pollakka. Għalek eh, aħna nqisu li sentejn huwa perjodu raġunevoli jagħtina marġni ta' sikurezza biex bila għal b'mod informat ukoll il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni ikunu jistaw isibu soluzzjoni bilanċata. Illum ukoll aħna batna l-Parlament u l-Kunsill bil-lingwi kollha din id-direttiva. Issa dwar il-sustanza aħna nibqaw mal-pożizzjoni tagħna, jiġifieri illi eh, ġunju ta' din is-sena illi aħna proponejna il-proposta għal revizjoni rridu direttiva bilanċjata li tista' tħares l-interessi tal-ħaddiema, jiġifieri direttiva li tista' tagħti protezzjoni effettiva lil ħaddiema li huma esposti għal kampi elettromagnetiċi permezz ta' sistema uh, ta' eh, obbligatorja ta' limitu ta' għall-espożizzjoni tagħhom u anki eh, dawk dak kollu li jistajjen il-ħaddima biex jimplementaw miżuri preventivi, dispożizzjonijiet dwar il-taħriġ, sorveljanza medika, il- eh, studju iktar dwar il-kampi elettromagnetiċi u l-effetti tagħhom. Maħna ridna li konna xi ħaġa strument li se jiġi applikat Aħna naqtallimna mill-esperjenza li kena fl-2004 fejn ċerti aspetti ma tqisux mill-leġislatur u jiġifieri mill-kummissjoni li wkoll għandha sem f'din ir-responsabilità u naħseb illi nibdew diskussjoni li ma tqis l-esperjenza ta' snin li għaddew dan jista u koll jimmina il-mizuri ta' protezzjoni u l-applikazzjoni tagħhom għal ħaddiema li huma esposti għal kampi elettromagnetiċi u mhux biss dawk li jaħdmu fil-qasam tal-mediċina u dawk li jaħdmu fil-forzi armati illi aħna nisħu illi se jkun hemm eżenzjonijiet speċifiċi ovvjament imma dejjem kontrollati mhijiex eżenzjoni mid-direttiva kollha imma eżenzjoni għall-applikazzjoni tal- um, ehm, tal-limiti eh, dawn huma miżuri uh, preventivi se jkun hemm miżuri preventivi li se napplikaw u se nipproponu għal dawn il-ħaddiema imma hemm miljuni ta' ħaddiema illi hemm bżonn li jkunu eh, mħarsa iktar u għallek bżonn li aħna nħaffu d-deċiżjonijiet tagħna fuq din id-direttiva. Grazzi. Il-rapporteur. Eh, jiena jena ħadd nota ta' dak kollu illi għalu il-shadow rapporteurs, eh, dawk il-punti li saħqu fuqhom l-iktar jena Eh, jiddispjaċini dak eh, li Lin se titla illi ġildet ħafna u li li enitni ħafna biex nimxu fuq dan id-dossier u eh, il-għan illi aħna fissajna ma konniex se ħuħ minajr il-ħidma taħħa u tkun fejtkun tkun it-tama li se tibqa tejna jena rritnajtu koll kif għaleti kemm hemm bżonn illi jkun hemm eh, eh, din id-deroga eh, kulħadd tkellem dwar l-eżami li jagħmel u rrum irrid ngħid illi t-teknoloġija medika edha tevolvi ħafna hemm ukoll ħafna operazzjonijiet li jistgħu jsiru Eh, permezz ta' din l-skan tal-MRI, ġifiri dan huma żviluppi importanti ħafna għal pazjenti illi il-kol kemm aħna nkunu f'mument jew ieħor ta' ħajjitna. Eh, dwar dak li qalet is-Sinjura Rabti ma' dak illi għadha tifqalet il-Kummissjoni fuq il-ħtieġa li eh, ntawlu id-data tal-applikazzjoni tad direttiva tal-2004 għaliex eh, l-iskadenza ta' 30 ta' april huwa petada pratikament aħna stennejna ħafna f'dan il-komitat li il-test tal-Komissjoni Ewropea jaslilna sabiex aħna nkunu nistaw niddiskutuh u eh, aħna bdejna naħdmu mill-ewwel aħna konna nafu li l-iskadenza kienet eh, kienet fuqna pratikament. Aħna f'dan il-komitat se niddiskutu fl-imkien eh, dwar eh, il-posponiment il tal-data tal-applikazzjoni imma jiena naħseb illi il-kol kemm aħna għanna interess illi ma naqdux nipposponu indefinitivament u għal sentejn qed ngħidilkom illi uh, eh, din hija skadenza twila wis, il-bot wis, il-koll kemm aħna hawnhekk għamilna ħafna xogħol u rejna rieda qawwija biex nimxu l qoddim fuq dan it-test. Eh, sentejn oħra nkunu eh, qrib ta' kampanja elettorali oħra u eh, bidlit kbar f'dan il-parlament, ġifiri din hija skadenza mhix raġonevoli għandna responsabiltajiet li rridu niffaċċawhom Eh, eh, signora Lini la taħdem fuq dat test mill-2004 jekk aħna rridu nikkonkretizzaw il-ħidma tagħna rridu nħaffu iktar u jiena nipproponi lil kollegi deputati li m'għandniex nistennew iktar minn sena biex eh, niddeċidu fuq dan it-test għaliex il-nuqqas ta' applikazzjoni tad direttiva tal-2004 li ma kienieċ applikabbli Jiena dan nqisu bħala skandlu hija xi ħaġa li lili turtani immensament u jiena marriċ li dan servi ta' eh, eżempju ħażin li kun għedinatu nagħtu ċittadini tagħna fuq il-fatt li l-Ewropa mhix kapaċi torganizza ruħa pozittivament kemm biex tħares il-ħaddiema u banki biex tħares l-interessi tal-pazjenti. Għalhekk Eh, jiena se naħdem ħafna u nkompli naħdem fuq dan is-suġġett grazzi lill kollegi tiegħi xadew rapporteurs fuq dan id-dossier illi għamlu biċċa xogħol eċċellenti. U xorta qed nistenna ħafna iktar minn għandhom fin-negozjati li qed jistennewna sabiex nirnexxu. Sinjura Rapporter, aħna senżidu fuq il-kalendarju tagħna l-eżami ta' dak li għadek kif għattilna inti u għabbażi ta' dan. Aħna nivvotaw, għanna nivvotaw suppost fi 13 ta' frar waqt il-laqa straordinarja ta' dan il-komitat fi Strasbourg. Daw kolla li mumiex membri tal-komitat laqas huma uh, funzjonarji politiċi biex joħorġu mill-Kamra għaliex issa se niltaqgħu uh, wara bibin magħluqin. Iħorġu malajr kemm jista' jkun, stennew barra jekk uh, tridu tieħdu drink Mana meħba bikom imma jekk joġobkom ħaffusa u ħorġu mill-Kamra.